biex noqogħdu inħawdu l-affarijiet u indaħlu ċertu tħassib ta' ċertu partiti politiċi. Grazzi. Grazzi, Ministru. Grazzi, Viċi President. Dibattitu huwa malu. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fid-dibattitu tagħna. Punt li jmiss u għastqarrija mill viċi President tal-Komissjoni, rappresentant oli tal-Unjoni għal-Affarijiet Barranin u għal-Politika ta' Sigurta dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran b'mod partikolari fit-Tunezija u fl-Eġittu. Madam Vice President, uh, High Representative, welcome to the... Signori, eh, naddu kelma il oli. President, tajt l-Signora eh, Ashton, Aħna kon qed insegwu x'qed jiġri l-avvenimenti fit-Tunizija u fl-Eġittu kol tajt eh, Lady Ashton u l-popli fiż-żewġ pajjiżi użaw u rew li għandhom aspirazzjonijiet u għandhom problemi u jixtiequ li jkunu risposta adekwata minn pajjiżhom stess imma anke minn l-imsieħba tagħhom. Il-messaġġ huwa ċaru, il-sistemi politiċi tagħhom waslu f'punt fejn bżonn tibdil Jina nishtiq nħu l-opportunità biex nuri l-ammirazzjoni ta' dinjità u l kuraċ tagħhom. Meta għet naraw nżommu f'moħħna dak li qed naraw specialment mill leġittu jinn nispera li kunem kalma u u dialogu. Jiena nixtieq nibda, President, minn nitkellem billi nitkellem dwar it-Tunezija. It-tibdiliet li saru kienu verament inkredibbli u waslu għal żviluppi żied demokratiċi fil-pajjiż. Indipendentement mill-isfidi kbar li hemm, nistgħu naraw li kien hemm żviluppi pożittivi fejn saru sforzi biex wieħed ikun jista' jirreaġixxi għal bżonnijiet tal-popolazzjoni. Il-gvern ta' tranzizzjoni Eh, pass importanti billi ħeles eh, proġeneri politiċi, jħalli eh, libertà ta' espressjoni u prosekuzzjoni tal-membri tal-familja ta' Ben Ali. kommissjoni għal eh, investigazzjoni fuq korruzzjoni u użu ħażin tal-fondi pubbliċi, għal abużi li saru u repressjoni reċentement, kif ukoll kommissjoni għolja għal riforma politika. Jena ħadd nota wkoll tal-tibdiliet fil-gvern reċenti bħala risposta għal talb popolari u l-gvern irċeva appoġġ tal-partiti oppożizzjoni ġenerali u l-union prinċipali tal-Tunezija il-paċi u stabilità hija essenzjali biex it-Tunizja ikolla lezzjoni demokratiċi u trasparenti u kif ukoll eh, tagħmel tibdiliet ekonomiċi u soċjali importanti. L-Unjoni Ewropea qiegħda hemmhekk biex tappoġġa l-poplu u l-pajis u l-poplu tagħha fil-din periodu ta' tranzizjoni u rispondejna immediatament. Mhux bin kun nistgħu nimponu l-ideat tagħna u l-ideali tagħna, imma biex najnu nofru lajnu la tagħna biex naħdmu flimkien. Jiena tkellimt l ġimgħa li għaddiet għal-Ministru ġdijt tal-Affarijiet Barranin wara li ġie nominat u aħna l llum fi Brussel. aħna kellna dibattitu fit-tul l-ewwel post li ju zar eh, eh, minn meta beda fil-kariga tiegħu eh, biex l-Unjoni Ewropea tappoġġa it-tranzizzjoni tejn il-poplu ta' tanzija huwa konferma it-talba eh, għal appoġġ l-Unjoni Ewropea fil-fażi ta' preparazzjoni tal-elezzjonijiet u fl-osservazzjoni tal-elezzjonijiet fil-ġejjieni. Aħna ħanibatu missjoni ta' esperti fit-Tunizija biex ikunu jistaw jagħtu eh, parir legali lill-awtoritajiet u l-ġimgħa li għaddiet u l-Unjoni kien hemmhekk fil-post fit tunizija biex jitħattet magħhom il-bżonnijiet li għandhom. Għal forum ta' għajnuna oħra aħna zidna l-allokazzjoni għal kooperazzjoni ma' soċjetà ċivili, din hija ħaġa li ħadd ingħaqad mal-riorjentazzjoni tal-programm ta' għajnuna biex ngħinu lill poplu żieħor ma' diretti. Imma dan mhux biżejjed allura eh, għanna ħarsu kol la distribuzzjoni eh, eh, tal-ġit li jem u għanna nħarsu li situazzjoni biex nadattaw il-jnuna taħna l bżonnijiet taħħom. Il-ministru ġab miegħu l-lum dettalji ta' tħassib li huma għandhom u l-pjanijiet li huma għandhom biex aħna nkunu nistgħu nirreaġixxu flimkien ma' oħrajn ma' msieħbat internazzjonalina u frejt appoċ konkret f'dawn l-aspetti, l-aspett eh, tal-appoċ l-elettorali, eh, l-tranzizjoni e demokrazija, appoċ il-soċjetà ċivila u NGOs u appoċ l-stat ta' dritt u riforma tal-ġudikatura, governanza ekonomika u ġile kontra l-korruzzjoni, żvilupp ekonomiku u soċjali, inkluż l-appoċ għal dawk iż-żoni li huma foqra fiċ-ċentru Eh, u l-nofsinar ta' Tunizija. Aħna esposti u koll nħarsu ma l istati membri eh, biex jikunem eh, aċċess ħjar fissu u mobilità għal-ħaddima. Kienem kontatti f'kull livell u aħna nkomplu b'dan il-dialogu jien għandi intenzjoni mmur it-Tunizija wara mhux il-ġimgħa li eżata wara. Issa dwar it-talba tal-awtoritajiet Tunizini li biex nifrużaw l-assi ta' Benali u dawk li ma qrib tagħhom ġaħadna dawn l-ewwel passi. Għad aċċelerajna l-proċedura biex il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin it-tnej jaddotta daw il-miżuri biex jifriża eh, l-assi ta' dawk li qed jiġu investigati għal frodi fit tunizija L-autoritajiet ta' Tunisina batitinna lista ta' dawk li għandhom jiġu studjati u huma l-oġġett ta' dan il-miżuri. Kifat kif għat eh, il-ġimali għaddit eh, direttur ġenerali tal-offiċu tijaj marf emmek u l-taqa ma diversi nis emmek inklużi dak mis soċjetà ċivili. Jena xtiq najt għad gost bl-inizjattiva tal-Parlament e debat delegazzjoni eh, Tunezija naħseb li huwa essenzjali li l-poplu Tunezin jara l-appoġġ li hemm mill-naħa tal-Unjoni Ewropea u konkretament mill-Parlament Ewropew. F'dak li huwa moment kritiku fi periodu ta' tranzizjoni lej demokrazija. Aħna bżon insaħħu kull kuntat bej il-popli u nistabulixxu kuntat ma' soċjetà ċivili u natu appoġġ lill-NGOs, assoċjazzjonijiet privati u skambi ta', eh, studenti s-sanna opportunità biex insaħħu il-partnerjat bej Tunizija u l-Unjoni Ewropea Il-bazata eh, fuq id-demokrazija u riforma ekonomika u soċjali. Nispera li nkunu nistaw nibnu fuq rispett reċiproku bej iż-żewġ eh, bej il-popli tagħna bej ċittadini tagħna biex niżguraw stabilità u ġejjini prosperu u demokratiku għat-Tunisija. Dak il-kuntest jiena nistenna bil-ħerqa elezzjonijiet eh, ħilsin u li jistabilit gvern ġdid. Jiena ġa bilt mal-Ministru ta' Affarijiet Barranin ta' Tunis biex naraw eh, negozjati ġodda dwar status ġdid darba li jkun hemm gvern demokratiku ġdid. Biex naħlaq il-Ministru ta' Affarijiet Barranin iddeskribi eh, deskrivi l-atmosfera fit tunisija bħala wieħed ta' rikonċiljazzjoni. Nispera nkun nistgħu naħdmu ma' Tunisija biex navanzaw f'dak l-atmosfera ħallej eh, demokrazija iżjed ħilsa. President, jekk tippermettilu issa jien nixtieq nagħmel referenza s-sitwazzjoni fil-Eġittu fuq minn ġimajlu rajna il-bidu ta' moviment verament straordinarju, protesti kontra l-gvern inspirati evidentement minn dak li qed jiġri fit-Tunezija u l minna u organizzati prinċipalment bil-mezzi soċjali u n-nizbejnietom. Is-saħħa ta' dan l-irvel popolari qed jiġri fl-Eġittu kollu. Mijiet ta' eluf ta' nies, żgħażagħ, nisa orġil, rġiel e, e, qed jitolbu id-drittijiet leġittimi politiċi u soċjali. Il-protest part mill-Kajro, l-Alexandra, Suez u pajizi u passi toħra fil-Leġittu. U għati kompli, eh, jikber fil diversita u daqs. Il-protesta, Dawk għati protesta u rridu eh, tibdil fil-reġim u rispett ta' drittijiet tal fundamentali. Il-protesti eh, paċifiċi inizjali għati jisiru zid violenzi u l-polizija għati jużaw mezzi zjed ebsin. Eh, mħazbin li forsi anki użew xi munizzjon. Eh, Jina eh, nikkundanna t-telf ta' ħajja u kompatizza ma' dawk li tilfu l-familjari tagħhom. Ah, kulħadd irid juża jillimita l-użu tal-vjolenza. Aħna ħan nirriflettu fuq da fil fil konsil tal-Affarijiet Barranin u nitolbu l-awtoritajiet li jħelsu l dawk li protestaw li ġew eh, mabbaw tal-ħabs l-istruzzjoni li ġew imposti fuq il-mezzi ta' xandir inklużi l-internet mhumiex aċċettabbli nitlob l-awtoritajiet Eġizzjani jistabbilixxu l-awtoritajiet in-networks ta' komunikazzjoni kemm jista' jkun mara. Daw id-dimostrazzjonijiet il-poplu Eġizzjan qed juri li rixtieq li jkun hemm tibdil. Mijiet ta' eluf eh, inaqdu f'daw ir rallies fil-pajjiżi kollu, fil-pajjiż kollu. Huwa importanti nisimgħu l-vuċijiet ta' daw in-nos u jiġu indirizzati l-bżonnijiet tagħhom b'miżuri urġenti. Wasal iż-żmien għal tranzizzjoni uh, ordnata u tranzizzjoni paċifika. Uh, L-autoritajiet għandhom jikkonsidraw b'forma serja bżon ta' dialogu eh, miftuħ mal-forsi politiku. Importanti l-soċjetà ċivili kollha rwol importanti f'dak il-dialogu l-autoritajiet eġizzjani rridu javanzaw b'gvern wiesa biex ikun hemm riforma eh, demokratika biex iwassal għal elezzjonijiet ħilsa. Aħna nofru l-poċ sħiħ tagħna li leġittu li qed tipprova ta' transforma biex tkun iżid demokratika u iżid pluralista. Aħna għandna interess eh, komuni fi prosperità fi din ir-reġjun. Dak li rridu nagħmlu issa eh, u nadottaw un saħħu l-mezzi li għandna biex ikonna riforma ekonomika u soċjali. Il kooperazzjoni fil-demokrazija, stat ta' dritt, u għanna nifokaw fl-għajnuna tagħna f'dak il-kamp. Signuri, il-politika għalija hija dwar tibdil, hija biex nejnu lil nies jagħmlu ħajjithom dak li jridu minna fil-dinja rbija rajna f'ħafna tibdil pozittiv wara talbit mill-poplu. Pala Unjoni Ewropea l-offerta tagħna lir-reġun u lin-nies fir-reġun huwa li nagħtu solidarjetà u appoġġ biex jimplementaw daw ir-riformi. Aħna Unjoni ta' Demokrazija, aħna għandna ideal demokratiku u nappoġġaw dawk il-forzi ta' tibdil bil kreattività u determinazzjoni. Grazie Hafna, rappresentante ora. Sara Franca. Vice Presidente, rappresentantore, signori, Presidente, e ikun xikun il-rizultat ta' situazzjoni li għanna uh, eh, fl-Eġittu, evidentement jkun hemm qabel u wara dak li ġara Tunis. Jien f'opinjoni tiegħi naħseb li ma nix nfittxu minnu ħili ħati għawek e, din is-sala għax b'xi mod jew ieħor l-Unjoni Ewropea ma kienx preparata. Imma naħseb li nistgħu minnu l-konklużjonijiet. L-Unjoni Ewropea għandha tkun għandha bżonn tkun iżgħet viżibbli, titkellem f'vuċ waħda u mhux ħafna vuċijiet għalhekk aħna għandna s-servizz ta' azzjoni esterjuri u rappreżentantori. It-tieni naħseb li għandna nitalmu fil-politika meta aħna eh, eh, eh, nassoċjaw ruħna ma' dawk li huma edewa tal-libertà Kuba, Belorissa, pajjiżi mediterran u forsi daħseb li għanna nsaqsu li nafusin jekk ikun hemm demokrazija u stabilità kif pretenda Barcellona. Aħna rridu narfu dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea fi żmien qasir u fi żmien medju. U fi żmien qasir kif qalet is-Sinjura Ashton, Lady Ashton, l-Unjoni Ewropea tittappoġġa li daw il-proċessi ta' tranzizzjon biex mhux tiffrustra il-bżonnijiet u speranzi ta' libertà ta' daw il-pajjiżi li huma ħbib tagħna u koll obbligu tagħna li ninformaw dwar ir-riski li daw il-proċessi għandhom biex ma b'xi mod ieħor ma jinħatfux minn dawk li huma dewwa tal-libertà. Eh, jiena ħossi fi żmien medju l-Unjoni Ewropea titirrifletti fil-fond Eh, fuq eh, strateġikament kif nistgħu nirriformaw il-politika tagħna ta' ta' ġirin, kif konna qed ngħidu l bieda fil-Kumitat tal-Kummissjoni. Eh, jina għanna ninsew li ħafna drabi u għazet diffiċli nżommu l-ekwilibrju tal-libertà mill-neħħu minn fuqna il-tirannija. Grazzi. Grazie ħafna. Issa, fissem il-Grupp Soċjalista, Essu Severin. Chairman, eh, rappresentantu għala avvenimenti fi tunizija eh, l-Eġittu, paesi oħra, għandu jfakkarna l-istabilità minar, libertà e probabilment hija illużjoni, jew kella realtà li mhux sostenibbli. Aħna għandna niftakru wkoll rivoluzzjoni jew rvel soċjali E, huwa garanzija ta' tibdil, imma mhuwiex garanzija ta' tibdil għall-aħjar. Alla jien nispera li aħna nsibu l-inspirazzjoni biex inkunu nistgħu nejnu dal-proċess u nġelu li t-tibdil ikul għall-aħjar u mhux għall-ar. Analisi fil-fond ta' situazzjoni fit-Tunizija u fl-Eġittu hija ħaġa bżonn juża xi rridu nifmu li jekk aħna eh, jekk aħna għamilniex dak l-affarijiet li kellna bżonn nagħmlu fil-modi biex nevitaw dik kriżi Li huma l-passi li għandna ngħidu fil-ġejjini biex nanticipaw eh, jew nevitaw sitwazzjonijiet simili ta' kriżi. U l-aħħar x'nistgħu nagħmlu aħna biex niżguraw li l-kriżi preżenti timxi lejn libertajiet għal popli li konċernati u stabilta għal-reġun waqt li tevita li l-affarijiet imorru lej tip iħor ta' stab instabilità jew totalitarjanizmu ta' tip iħor. Aħna nabżon bżonn nadottaw attitudni proattiva u preventiva. Ta' najfisser li kun strateġija aħna il-messagġi tagħna kienu tajbin meta meta aħna konna qegħdin kellmu dwar riforma u ordni jew stabilità Imma evidentement id-demonju dejjem isibu fid-dettalji id-diffikultajiet. Huwa sentiment ta' ħafna minna li aħna ma ħarisliex lejn id-dettalji u ma urejniex viżjoni biżejjed u saħħa biżejjed biex indirizzaw daw is-sfidi. Dan għandu jinkludu kol kapaċità tagħna li nitkellmu ma' l-atturi kollha, inklużi dawk li huma żlamiċi Eh, Muslimin biex inkunu nistaw nintegrawhom f'proċess pożittiv. Nisperaw li l-Kommissjoni u l-Kunsill ikunu jistaw eh, jiffformaw strateġija ta' dettib fil-ġejjini u aħna kuntenti jekk nisimgħu iżjed fuq dan. Grazzi ħafna. Issa fisem il-Grupp Liberali l-Onorevoli Verhofstadt. Grazzi ħafna President. Jiena naħseb li dak li qed naraw fit-Tunezija u fl-aħħar sijat, daw l-aħħar sijat fil-Eġittu huwa ħaġa storika, huwa avveniment storiku u traġiku għax smajna li hemm mijiet u mijiet ta' midruba f'daw l-aħħar sijat. Jiena nista' nara ħaġa parallela ma' dak li qed jiġri wkoll fil-Vant Nofsani u l-Afrika ta' fuq. U l-Ewropa eh, fil-1900 89, għallu jena eh, sorpriz xifrit li l-Europa qed tagħmel eżattament l-istess eh, l-istess balli li għamlet fl-1989 għan kredibli li aħna li aħna il-kontinent demokratiku eh, ma konniex kapaċi natu appoċ bla kondizjoni l dawk in-nies li qegħdin fit-traqat, dawk li talbu ħaġa biss l-appoċ Jiena ma smajtx il-bira, la l-bira u laqqas illum lil-ħadd li għajta. La l-rappresentant Oli laqqas. Għaliex huwa l-reazzjoni tagħna hija daqshekk dajfa, Sinjor Ashton. bil kem kien hemm reazzjoni, nkunu eżatti. Dawk li reġistrazzjoni ta' Franza, Germania u Renjunit, Unit lebda l-ebda konsulta. L-Ewropa ma teżistix l-uniku taj li ħareġ li tagħmel sens mill-Ewropa ħarġet mill-barra mill-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru Tork, is-Sur Erdogan li qal is-Sur Mubarak li għandu jisma dak li qed jitolbu l-poplu tiegħu għalhekk għandu jitlaq. L-unika dikjarazzjoni li saret mill-Ewropea imma kienet barra mill-Ewropa mill-Unjoni Ewropea. Naħseb li d dikjarazzjoni li għamilt illum huwa importanti għal dawk li qegħdin jipprotestaw fit-toroq li qegħdin jiġġieldu għal ħajjithom f'ħafna każi. Jien naħseb li saru żewġ żbalji fl-Ewropa fraw l-aħħar jiem. L-ewwel qabel kollox ma ehm, ma kejjelniex sew x'qed jiġri u ma minnix analiżi adekwata tas-sitwazzjoni. Aħna mbezza li namlu xi dikjerazzjoni li eh, ma tkunx ħaġa tajba jew nibżaw mill-gvern gvern Iżlamiku. Jiena ma nibżax għax għandi f'kull fiduċja fil-poplu tunezin eh, u poplu eġizzjan. Huma jridu demokrazija u għalhekk li l-insara kopti u l-musulmin qegħdin eh, fit-toroq fl-imkien. Għax rridu demokrazija miftuħa. Għandik eżempju ieħor, it-tieni eżempju, m'għandniex nibżaw li tkellmu favur demokrazija f'dawn il-pajjiżi. Naħseb li taf smajt li taf li sem Muhammed Azizi meta u qabbat eh, lilu nnifsu fit-Tunezija. Is-Sinjura Sinjura Ashton fuq il-tebut tiegħu ma kienemx il-bandiera ta' eh, ħadra tal-Islam, iżda il-bandiera ta' Tunizija. Dawn mhumiex rivoluzzjonist Islamisti, iżda huma nies li jridu jottienu l-libertà tagħhom. Eluf ta' persuni inġabru l U l sess għet fil jemen Jordan, Serja u l-Alġerija. Sinjura Ashton, nitolbok li tbiddel il pozizjoni tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nisimak tajt issa hawn forma ċara li l-Unjoni Ewropea tappoġġa l poplu Eġizzjan u tal-bit tiegħu. Jiena aħna e, rridu li sur Mubarak jisma dak li qed jgħid il-poplu tijaw u li jitlaq mill-pajis u jħalli ħalli għab demokrazija. Grazzi. Grazzi, issa fissam il-ħodar sur konvendit. Grazzi, President. Sinra Ashton, inti għat li kun għawel kalma, ma janidu l-affarijiet kif numa. U ma truppi tamu barak illi għamil illi ħolqu il-terrur illum fit-toroq tal-Eġittu mux n-nis li għadin jiprotestaw jekk qed titlob il-kalma, titlobx il-kalma minn-nies u l-paċi minn-nies imma itlob lil Mubarak biex iwaqqaf l-attakki fuq il-protesti għaliex imbagħad wara jkun jista' jtara jiena kien hawn il-kaos u ġibt il-paċi, il-kajr ħajaqa u aħna qegħdin ngħidu lil kulħadd oqogħdu kwieti, ma tarax aħna messa suppost qegħdin ngħidu sur Mubarak inti mhux tikkamel l-affarijiet trid ma titlaq minn hemm, wara li titlaq minn hemm ikun hemm il-paċi fil-kajr. Rajtu n-nies biskiken u l-imwiz dawk huma il-pulizija ta' Mubarak qegħdin jitolbu l nies jiġu mill-kampanja fl-Eġittu daħlu dawn hemmhekk u issa ħolqu kaos. Kjoġbok, Sinjura Ashton, naraw l-affarijiet kif inhuma. Illum kulħadd jifhem kollox, inti qed tifhem issa f'daqqa waħda x'ġara fit-Tunezija, qed tifhem x'ġara tleġġimat fit-Tunezija, ma tleġġimat ilu hawnhekk fil-Parlament. Aħna liberali ħadna inizjattivi qed għadnilkom biex twaffqu il-negozjati mat Tunezija minħabba d dittatorjat. u Inti għatinna le, le, ma' sax namlu dan, u issa sallum għadin tajdu għal issa possibbli kollox possibbli. Kulħadd taref wara. Għalhekk, Sinjura Ashton, laqgħet nitolbok fuq il-Tunezija, għajdilna fejn poġġiet flusa l-Ewropa. Għajdilna liema negozji irċivew il-flejes Ewropej, liema negozji tas-sur Benali u l-mara tiegħu ħadu u gawdew mill flejes Ewropej. Għajdilna aħna ntitolati nkunu nafu. U ħagħuħra, Sinjura Ashton, inti għat li appoġġa n-nies ta' Tunezija issa, mela ħan itolbok ħagħa wahda. Matul it-tranzizjoni, ejja ikonna opportunitajiet ugwali għal kulħadd u proċess demokratiku jekk ħajkun hemm elezzjoni oħra kif tafu il-partit tal-RCD għandu flus il-oppozizjoni m'għandhomx flus għalhekk l-Unjoni Ewropea eja tkun hemmhekk ħalli nappoġġawhom biex ikun hemm bilanċ, ikun hemm ugwaljanza eh, ikun hemm ugwaljanza fost il-partiti. Signora Ashton, jekk aħna maħniex kapaċi nappoġġaw lil eġizzjani f'dan il-proċess tal-liberalizzazzjoni, allura n-nies tal-Vant Nofsani l-Arab għal oħra irrid ħajerġaw jinjorawna. Aħna għanna situazzjoni straordinarja l-lum. Inti għat li kienem demonstrazzjoni f'Gaza. Demonstrazzjoni biex tappoġġa n-nis ta' l-Eġittu u l hamas u għam pożizzjoni u kollu ġifri dan għadin naraw li teżiz din teokrazija bħalissa għaddejja fil-dinja qalbija. Inna snin nibku memx alternativa jew dittatorjat jew teokrazija. Issa forsi għadin naraw it s-possibilta libertà, il-ġlieda għal-libertà kontra il dittatorjat u kontra il teokrazija Huwa salina l-Ewropej illi niġġieldu flimkien ma' dawk in-nies li hemm jiġġieldu fit-toroq tal-kajr. Sinjur Belanti biex tiġbid l-attenzjoni jew biex tistaqsi mistoqsija l sur Ken Bendit. Inti ħat ħat Sur Bella. Hold on a second. Microphone. Microphone, Kirchberg. I do. Okay? Go ahead. With all due respect to Mr. bir kollu li s-sur Verhoisten u sur Konbendit. Signora Commissario, jien għandu oġġezzjonijiet kbar għal dak il qalu daw iż-żewġ senjuri din is-sitwazzjoni tfakkarna fl-Iran jekk joġbok. Imxu b'attenzjoni kbira meta niddirizzaw l-Afrika ta' fuq. Għawna mhux qed nitkellmu fuq l ewropa issa. Il-mistoqsija tiegħi din tiftakar ġara fl-Iran m'intix qed tara s-similaritajiet hawnhekk, m'intix qed taqbel illi rridu l-ewwel Ikolna tranzizzjoni bil-kwiet. M'għandniex mikrofonu. Madame, je n'oserais pas vous faire des leçons d'histoire. Signora, jiena m'għandniex ħan nalmek l-istorja ma nazzardax imma fakra kelli fl-Iran kien il-ponent l-Amerika illi appoġġat isha. Sal-aħħar moment aħna konna edin nappoġġaw in-naħa żbaljata. Aħna tajna l-armi kollha fidejn l-Iranjani sabiex ikun jistgħu jilpu hekk qegħdin fidej it-teokrazija hekk qegħdin nipprova nfemkom Jekk aħna maħniex nappoġġaw il dawk il qegħdin jiġildu għal-libertà, dawk in-nies li qegħdin jiġildu l-libertà ħaj jispiċċaw fejn pass u ħaj jirbħu l-oħrajn. Dik l-azzjoni li ħadna mill-Iran, l-azzjoni tal-Iran hija dik li għallin Assur Gorbachev jekk fl-istorja ta' saltar twis titlef iġifiri għal darba jekk joġbok ejja ma nkunu xtar taħna l-Ewropej issa. Grazzi issa fissem li siħar sur tanok. Mela, apparti Taran, sur President, Signora Rappresentanta Olja, l-Eġittu ilu Repubblika mis-56 imma Mubarak huwa it-tieni mexxej fit-Tunezija Benali it-tieni mexxej sa memendu ħadu tal-Repubblika. Ġifieri dejjem ikun hemm frustrazzjonijiet illi fl-aħħar mill-aħħar nies ma jkunux jifilħu iżjed kif qegħdin naraw iżjed b'dan l-uragan ta' bidla li qed jonfoħ fuq ir-reġjun. Irid ikolna tranzizzjoni paċifika fl-Eġittu l-lum qegħdin naraw illi forsi qegħdin ehm, inxaq il-bulejn il-vjolenza u dinha tħassibna. Is-sur Mubarak l-unika ġa li jista' jagħmel huwa li jitlaq ma jistax ikollu urbol ieħor fit-tranzizzjoni u xi darba t tunizija wkoll ħajjeħdu l-inizjattiva tagħhom. Xi darba d-direttorjat ta' Tunizija kien iva korrot, però kien ixaqleb lejn il-ponent u dinha ma rridux ninsewa. Ir-radikalizzazzjoni tal-politika Eġizzjana tkun diżastru għal dak il-pajjiż u għall iżrael li tkollu wkoll implikazzjonijiet serji għal kanal ta' Swejt L-azzjoni ta' għanna f'da reġjuni li ikun biex nassiguraw li kullem stabilita u ordni u ma jkunx hemm violenza u biżat kif qed naraw illum. Id-demokrazija f'dawn il-pajjiżi mejjiex tradizzjoni l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u think tanks tagħna fl-Ewropa jridu jpoġġu riżorsi wara politiċi demokratiċi ġodda u nippruvaw nkun hemm elezzjonijiet liberi u ġusti u għal kontrarju tal-fratellanza Islamika rridu inkunu kapaċi ma jihdux il-poter jekk ma jirbħux l-elezzjoni. Tiġa role models tajbin fil-pajizi musulmani pat turkija Bangladesh u eh, l-Indonezja li dawn il-pajizi jistaw jikkopjaw nittamaw li fil-dinja rbija fil-futur l-azla ma tkunx bej tirannija sekolari jon teokrazija ma demokrazija. Grazzi, grazzi ħafna sinjura vela tixti titlob il-blue card, Sur Tanak, Sur Bella. 30 sekonda, sempliciment xtaqt najt l sur tanak illi l-attitudni tittinbidel kontra dak li qegħdin jiġġieldu llum, ir-rivoluzzjoni hija popolari għaliex in-nies huma fqar, huma qegħdin ibatu il-faqar. Aħna appoġġajna il dawk li għadin imesċu għax ridna l-istabilita u l-spiċċana namlu u li nżommu n-nis fil-faqara l kiena ma nafsu tagħna kinti titamlet li n-nis għandhom id-dritt illi iqumu kontra l-mexxejja jekk ikun tibatu dan il-faqar naħseb għamilta ċara fid-diskors tiegħi jiena ma nixtieqx tiran sekolari u laqqas tiran izlamist dan il- Reġjuni għan id demokratiku liberali li kun jitħola l-elezzjoni zemmek, il-livelli għola ta' għat fil-Tunazija u l-ġittu ma' problema serja u rridu indirizzaw din il-ħagġa. Ma' mux din il-kwistjoni għawnek, il-kwistjoni għawnek ija illi ikolna tranzizjoni eh, paċifika f'dawn il-pajizi u mux jikrolla l-ordni. Ovvjament, irrid id-demokrazija. Grazzi ħafna, Sultanek. il- Jidher li referenza tiegħek għal demokratiċi liberali ferħet il-ħafna nies naħseb li kollha jispjegaw ruhom daw l-iktar quddiem. Tajjeb, mela. Signor Verxa. Iva, grazie President. Jina ma nishtiqx nħares lejn il-passat, pero smajt affarijiet pjuttost sorprendenti f'din il-kamra l-lum, naħseb li għal xur issa konna weħedna ftit membri tal-partit aħdar illi jitolbuna biex nitkellmu dwar is-sitwazzjoni fit-Tunezija. U naħseb għandek raġun sur konvendit. ħafna nies isom stempħu sal din il-kawża. Għadna fil-rizoluzzjoni tagħna stessa minn jom dawn l-affarijiet imma sejdu ħassu lejn il-futur. Irridu nevitaw li eh, nindaħlu fl-affarijiet interni ta' dawn il-pajjiżi. Mhux aħna rridu niddeċiedu kif ħajġu gvernati daw u meċċija daw il-pajjiżi, il-poplu Tunezin irna xilu wahdu jahles minn dittatorjat, mela ħajkollhom vuċi ejja napoġġawhom fil-triq tagħhom u l-mixja tagħhom lejn id-demokrazija, kull mi qed isegwi s-sitwazzjoni fit-Tunezija jaf fil-passat ma' Eh, għaddix u hemm min jipprova jimmanipola il-passat għal fini tiegħu. Il-vjolenza fl-Eġittu għatulina li triq il-qodimja diffiċli imma nikkundannaw il-vjolenza kollha u mhux biss nitolbu li jkun hemm eh, eh, nuru nżommu lura. Il-violenza hija ħaġa ħażina sir fejn jsir f'Tunezija fl-Eġittu fejn ikun jien itolbu lill-awtoritajiet Tuneżini sabiex jagħtu lin-nies dak li għandhom bżonn dak li jeħtieġu mingħajr ma jimponu l-affarijiet fuqhom. Inti kellimt il-Ministru ta' Affarijiet Barranin però semmejt li tixtieq ukoll li jkun hemm iżjed aċċess għas-swieq. Jiena naħseb li dan huwa Xaġa tajba, s-sadonu donnu kuħadd jiskopri kemm kien korrott is-Sur Benali, mela il-liberalizzazzjoni ekonomika ħaxna il-flus il-bwiet tas-Sur Benali, imma anke l-Unjoni Ewropea kienet għattati lajnuna, aħna jdu zommu sodi kontra kull eh, ksur ta' drittijiet tal-nidem. Issa sta' biex napoġġaw il-nies u nikkondannaw id-dittatorjat. għal-EFD. Sur President, l-ordni fl-Afrika ta' fuq jgħat jimbidel u din il-krizi qed turina li hemm bosta problemi li diffiċli wieħed isolvihom. Apparti t-tamiet hemm ukoll riski. Jista' jkun reġim awtoritarju jinbidlu mill u jieħdu postu il islamiku Iżlamiku li jistabilizza r-reġjun. Niftakru dak li ġara fl-Iran diffiċli ma dan timxi rivoluzzjoni. U rridu niġbdu anki u nieħdu lezzjoni tal-ima minn dak li kien ġara l-Iran. Hemm għat li qed jiżdied, speċjalment fost iż-żgħażagħ, u fluss ta' migrazzjoni li l-Ewropa ma tistax tagħmel tajjeb għalih. Dan li nuqqas ta' politika Euro Mediterranja u li l-politika ta' kooperazzjoni kif kienet sa issa mhux qed toħloq dawk il-kondizzjonijiet neċessarji ta' żvilupp u demokrazija. Dak li seħħ mhux bi il-kriżi ekonomika minkejja din kienet tassew kbira u gravi, iżda nuqqas ta' stabilità soċjali, in-nuqqas ta' strumenti ta' rappreżentanza ta' dawk li huma l-interessi komuni. Il-unions, l-istampa ħelsa, il-pluralizmu tal-partiti, l-istat ta' dritt u l-opportunitajiet ugwali għal kulħadd hemm bżonn il-politika Ewropea flimkien ma lajnuna ekonomika u kummerċjali Ewropea. Bekk nistgħu noħolqu stabilità mhux dik tar reġim awtoritarju iżda dik tal-istituzzjoni demokratiċi bil-partecipazzjoni tal-poplu. Thank you, uh, Mr. President. Sir Sinclair, L-ħagġa naħseb fija waqt li qed nipprepara d-delegazzjoni ta' Tunezija hija l-ġid tal-poplu Tunezini. Din żommu f'moħħna kemm huwa importanti dan u għalfejn aħna nirrispettaw il-valuri kulturali tagħhom u l-identità tagħhom għal kif ngħinuhom jibnu futur ġdid ta' bażi tal-istat ta' dritt u l-ideali demokratiċi n-nis rridu lajnu il-bidliet u rridu lajnuna mingħajr kondizzjonijiet. Għalhekk kontent li sur Kombendit Segwa dak illi għat suġġerajt jena dal-ħodu. ċe naraw x'ġara u x'sar mill-flejes Ewropej matul dawn is-snin. Ir-rappreżentant tal-EIS għalli la jkun hemm riformi, ma kieku kien hemm riformi adekwati, n-nies ma kienux iqumu kif għamlu u jirribellaw għanna bżon ta' tweġibiet serji u verita. idu naraw fej marru dawn il flejas u naċċertaw li l-flejes Ewropej fil-futur jintaf u kif suppost. Issa kellima għal jmiss, nibdew bis-sur Kassolidis għal zaċ minuti. Grazie, Sir President. Grazzi President. Fil-qafas ta' kooperazzjoni tagħna madinja dinja dejjem aħna ippruvajna nħeġġu li jkun hemm demokrazija, jrid ikun hemm sat ta' dritt, rispett ta' drittijiet tal-bniedem u sistema ġudizzjarja indipendenti, però d-defendejna dejjem ukoll li dawn il-bidliet iridu jsiru minn ġewwa u mhux imposti fuqhom minn intħil estern għalhekk Issa, in-nis għammu kontra l-oppressjoni u l-autoritajt tunezini għandhom jiddefendu u jaċċettaw ir-rida tal-poplu u naddu għal proċess ta' demokratizzazzjoni u jridu jingħataw rendi kont għal każijiet ta' repressjoni u oppressjoni li jkun hemm min-naħa ta' Bella li u n-nies tiegħu. Il-poplu Eġizzjan affaċċja il-gazzetta dmuħ, il-kanuni tal-ilma, u baqa sot jitlob id-demokrazija u jitlob il-libertà, imma id-demokrazija ma tfissirx bis-selezzjonijiet hija ħafna iżjed minn hekk. Aħna nappoġġaw lill poplu Eġizzjan u nitolbu lill awtoritajiet u l-mexxejja tagħhom biex jagħtu widen lil dak li jixtiequ n-nies. Issa nistana rappresentanta Olja, il-ħaddima Ewropej, rappresentanta Kunsil, ħanajdulhom dan li ġej. Ija inkun għadin ningannaw meta wieħed jitkellem per eżempju ma' President Obama, Hillary Clinton li jitkellmu. U intom dejjem sikta. Signor De Kaiser, grazie ħafna, President. Jeżistu momenti fejn rridu niddeċidu ma li manaħa għedin. Smenja ħafna drabi din il-ħagġa fl-Unjoni Ewropea u din id-deċiżjoni l ġata tkun ċara. Irridu nimxu triq tal-libertà, it-triq li jgħidu jihdu n-nies. U issa waqt li qed nitkellem il-Mużew tal-Kajr ħan nata nar n-nis qed jidġildu fit-toraq ma konniex ċari. Mubarak irid jitlaq minn hemm. Dina tkun ċara daqs il-kristall. Mubarak irid jitlaq. Nirrispetta illi ilu ħafna mek u eh, ġira tal-pajizu missa mux kapaċi jara li kunem tranzizjoni fil pajiz eh, ġennata nitolbu li kun jista jagħmel dan le ma jistax rridu nuru u nerfaw il responsabilità tagħna hawnhekk u dan nixtieq ngħidilkom illi F'daw l-aħħar ġranet jina kont qed insaqsi li l-nifsi x'għamilna ħażin fejn għamilna żball U l-izballi għamilna tana kien li appoġġajna reġims korrotti fissem l-istabilità bla ma tajna kas il-ġustizja soċjali u l-aspirazzjoni tal-libertà li kellhom in-nies u dan huwa l-iżball li kellna u issa wasal iż-żmien u tqanna l-opportunità nirranġaw dan l-iżball. It-tieni iżball li għamilna kollegi huwa li ma fimniex l-Iżlam politiku mhix kwistjoni li jaċċettaw jew le, imma li nifmuh għax hemm differenza bejn fundamentalisti Izlamiċi terroristi u l-fratellanza izlamika irridu nifmu daw id-differenzi, irridu ikollna dialogi, anki nidħlu f'dawn loqsma li ma nixtiqux nidħlu fihom. Imma aħna x'amilna aħna minn flok, sfortunatament ħalna f'alleanza ma' nis żbaljati u ħaġa oħra li rridu nkunu ċari fuqha. Irridu naċċettaw dak li seħ fil-passat f'dawn il-pajjiżi. Irridu naċċettaw li hemm struttura sekulari f'dawn l-istati. Id-drittijiet tan-nisa importanti ħafna f'dawn il-pajjiżi Irridu naċċettaw li l-istrutturi jkunu strutturi sekulari. Di huma differenti mill-istrutturi tax-xarja. Irridu nkunu kapaċi niddialogaw ma' parti differenti. Mela, ejja ma nitilfux il-qalep u l-ġbejna issa, Ejja nżommu din Eh, l-istat sekulari u rispett għal reliġjonijiet differenti u twemmit differenti, grazzi. Is-sur Macmillan Scott tal-minuta u nofs. Naħseb li kwistjoni illum ta' urġenza kbira hija l-istazzjoni attwali fl-Eġittu fl-2050 konti President ta' missjoni ta' osservazzjoni għal elezzjoni jizemmek u talbuna biex imorru għal ewwel round u għattini round imma l-ewwel round tant kien kaotiku u tant kien immexxi ħażin tant korrot li laqas biss indenjajna ruħna mmorru għattini round u dan huwa pajjiż l-Eġittu li għal xi 30 sena dittatur jessur sur Mubarak kellu pater sħiħ eh, meċa b'mod arbitrarju, tiran, U aħna il-koll irrikonoxxejna ir-rivoluzzjoni fit-toroq, irrikonoxxejna wkoll ir-elezzjoni ta' Mubarak, xi ħadd li jħossi li għandu appoġġ mhux biss fl-Eġittu ma' f'pajjiżi oħra. Aħna rrikonoxxejna l-fatt ukoll l-Unjoni Ewropea ma hija biss kapaċi li tres li tagħti setat morali. Is-Sinjura ehm, Ashton meta tkellmet fil-bidu ta' dan il-dibattitu tkellmet minn taħt l-sin, għalix vera seta kbira f'dan il-qasam mandiġ. Pero iva nitkellmu bil-mod imma il-problema il li l-Europa mandiġ vuċi kbira hawnhekk, mandiġ ħafna seta. Tkellimna Prim Ministri tal-Renju eh, Unit, Franza u l-Ġermanja, starijiet weħedhom le aħna jdu nkunu ħaġa waħda nappoġġaw id-demokrazija u d-dritt tal-bniedem mhux l sa ta' dritt kullim kien madwar id-dinja ma bħalissa b'mod partikolari fil-Mediterran. Signora Brandner, minuta u nofs. Grazzi. Nishtiq eh, nirrepeti min huma dawk li qed jirċievu min-naħa tal-Unjoni Ewropea ġewwa Tunisja. Jridu naraw eżattament x'ħaben għali nagħmlu reviżjoni ta' dak li għamilna u nagħmlu riforma. l għol ħagġa li nagħmlu fit-Tunisija hija li jkollna kap ta' delegazzjoni ġdid. Nerġa' ntenni dak li kitbinna llum female strategija Ewropea fit-Tunisija m'għandix għalfejn tiġi reveduta, ser ikonna iktar libertà fl-għażla tal-imsieħba tagħna fil-futur. Iżda, u importanti iktar minn qatt qabel li konna ftejm tajjeb. Irridu nagħmlu reviżjoni tal-ftejn li għandna ma' Tunezija u ħudu responsabilità tibdlu il-kap ta' delegazzjoni. Punt ieħor minn dak li qalet is-Sinjura De Kaiser. Naħseb li issa wasal iż-żmien għalikom il-kon li tappoġġaw nisa li qegħdin fit-tranzizzjoni. Pereżempju għamlu konferenza kbira fejn intom tmorru u tappoġġaw in-nisa għat tranzizjoni biex intom tenfasizzaw ir wol tagħhom tappoġġawhom u dawn isaħħu il-proċessi ehm, sekolari f'dawn il-pajjiżi. Naħseb li din tkun aġenda tajba ħafna likom, grazzi. Is-Sur Potrovski għal minuta, grazzi ħafna President, Sinjuri protesti kbar fit-Tunezija u fl-Eġittu u li l-Eġittu hija ferm importanti strateġikament fiha hemm ħafna forzi politiċi f'din il-kwistjoni. Il-poter li jrid jieħu eh, fidejh il-forzi demokratiċi minar ma hemm ġliet u armi nukleari per eżempju is-sitwazzjoni hija volatili ħafna. In-nies ta' ta' Sudan huma determinati li jibdlu ir-reġim u għal daqsant il-Parlament Ewropew irrid ikollu uh, pożizzjoni komuni rridu nieħdu uh, passi meħtieġa biex uh, jkun hemm iktar stabilizzazzjoni fir reġim Ma nix ninsew ir-riżoluzzjoni eh, adottajna ftit ilu dwar il-persekuzzjoni tal-Kristjani u wkoll il- um, Lajnuna qed nagħtu lill-Eġittu u għadda daqstant irridu nieħdu l-passimessi li batu um, uh, missjoni ta' osservazzjoni fl-Eġittu. Muchas gracias, señor presidente. Señora Aston, la Unión Europea tiene que revisar su Grazzi, President, l-Unjoni Ewropea trid eh, tanalizza mill-ġdid il-politika tal-viċinat tagħha li x-Sinjura Ashton huwa minnu li aħna eh, jidher li iktar eh, moħħna biex nagħmlu l-FTAs milli Tnieħdu ħsieb li niżviluppaw e, drittijiet tal-bniedem u affarijiet simili. Illum l-Unjoni Ewropea trid tagħti x'inhi l-pożizzjoni tagħha jider li mm, maħniex qed nagħmlu biżejjed fir-rigward tal-ispettazzjonijiet tan-nies li qegħdin immorru fit-toroq biex jipprotestaw. Aħna maħniex hemm u m'hemm nibda eh, aspettattivi li aħna nkunu hemm, dan jiġi applika fit-Tunezija, il-Marok, l-Eġittu, il-Ġordan u l jemen eċċetera. Hemm ħafna nies dawn il-pajjiżi li ma jistawx. Din hija deċiżjoni li tridu nieħdu u nkomplu bl-aspettazzjonijiet tagħna. Grazzi. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Grazie, president. Mux ta' sorpriza li fl-avveniment kolla li għedin jiġu fi Tunezija naraw li hemm eh, similaritajiet eh, li ġaw kol fl-Iran, mill-gvern oppozizjoni, aħna nappoġġaw il-nies li għet morru fit toro Dinja eh, ġlieda arbija u xaġa simili saret fi 79 fl-Iran u issa tiġi wkoll fid-dinja arbija din il-ħaġa. Ehm, dawn qed iqisuhom issa dawk li instigaw dawn l-avvenimenti ġewwa eh, eh, l-Kajr it-tmexxija Iranjana issa hija aktar ottimista mill-oppożizzjoni u f'partijiet oħrajn tal-vant nofsani, għal daqstant għanna nżommu għajnejna fuq din is-sitwazzjoni għaliex din mhix neċessarjament se twasal għal stabilità fil-vant nofsani. U aħna ma rridux il-modell tal-Iran fit-Tunezija jew fl-Eġittu, is-sur Klajs għal-minuta. Grazzi. Grazzi President, qed jiġri f'pajjiżi bħal Tunezija u l-Eġittu huwa sinifikanti ħafna. Nis din eh, jiġġieldu jqumu kontra dittatorjat u din hija ħaġa tajba. Iżda, il-punt ewlieni huwa dan. X'ser jiġri issa? Għaliex Hemm paradoss, paradoss tad demokratizzazzjoni tal-pajjiżi iżlamiċi fejn iktar demokrazija twassal għal iktar eh, eh, sitwazzjonijiet iżlamiċi u dan imbagħad iwassal għal inqas demokrazija. Għal daqstant aħna rridu nappoġġaw il-proċess demokratiku minnaħa tal-Ewropa iżda dan l-appoġġ għandu imur fidejn eh, forzi demokratiċi ta' vera u organizzazzjoni bħal pereżempju il-Brotherhood Musulmana manda qatt tikseb appoġġ mill-Unjoni Ewropea għaliex ikkela sertejn iktar id-dettatorjat f'dan il-pajjiż u ser ikonna iktar verżjonijiet tal-Iran f'dan ir-reġjun. Għalaq stantur noqgħod attenti li ma msieħba nażlu. Xifti ġimgħat ilu Ben Ali u il-partit tiegħu kien parti mis Socialist International issa jiet inbidlu u tkeċċa minn din l-organizzazzjoni għal daqstant kollegi noqdu attenti lil min nażlu bħala msieħba tagħna u ejjew ma nippreparawx itri għall estremisti Iżlamiċi. ċato l blue card le tajjeb issa ngħaddu għas-sur Pottering żewġ minuti. Grazzi President. Signora Uh, Ashton kollegi. Jiena ser nirrispondi għal l-avvenimenti fid-dinja rbija li għandhom jiġu żviluppati mill-viżjoni tagħna tal-umanità. Kwalunkwe persuna Musulmana Kristjana uh, l-udija jew inkella għatija għandu jkollha l-istess valur, l-istess dinjetà u li tgħix il-ħajja taħab dinjetà. Issa jekk dan jiseħ fl-Eġittu id-drittijiet tan-nies f'pajjiżi Arab li jgħixu f'libertà u demokrazija u f'soċjetà li tirrispetta dinjità umana u llum għal din ir-raġuni ir-responsabilità tagħna u l-rwol tagħna u kif ukoll eh, rwol importanti ħafna għal futur li nassiguraw li dawn in-nies fid-dinja rbija ngħidulhom aħna qegħdin nappoġġawkom, aħna rridu nuru solidarjetà magħkom man-nies eh, mal-Musulmani paċifisti f'din il-parti tad-dinja. Aħna minna żbalji fil-passat, kollegi fil-relazzjonijiet tagħna mal-komuniżmu, reġim totalitarju, aħna għedna iva tajjeb ejjew nħallu jagħmlu hekk għax aħna rridu l-istabilità. Iżda ma nistgħux nirrepetu dan l-iżball għaliex l-istabilità tista' għandha ssir libertà u demokrazija. Din hija xi ħaġa iva li nistgħu nappoġġaw. Issa jekk aħna hawnhekk waqt li ħna għedinaw, hemm nies li qegħdin eh, jisparaw fil-kajr u l-istess f'Tunes Issa, jekk l-armata jirnexxiela tkun violenti, situazzjoni mhux ser iddum wis. Aħna fl-Ewropa kellna 53 sena fil- fil-vant tal-Ġermanja, tal, tal uh, eh, 68 fl-Ungerija u situazzjonijiet simili f'pajjiżi oħrajn però mbagħad fl-aħħar wafqu u rridu nagħmlu l-istess hawnhekk biex iwafqu dan il ġdiet u mbagħad darba jwafqu aħna nkun nistgħu nappoġġawhom. Grazzi. Thank you, President. Is-Sur Swoboda. Grazzi President Reprezentant Oli, hemm nies li jgħidu li ma tistax titgħallem mill-istorja iżda naħseb li iva għandna nitalmu mill-passat. U ċaħat e, eh, refera għall-Iran u s-sur kombendit eh, tana risposti bizzejiet niftakru xġara ġewwa l-Iran. Aħna appoġġajna um, reġim korrott reġim li kienet eh, jittortura l-nies u għalaqna jnejna. Aħna, mux aħna ġifiri f'din il-kamra biss, iżda l-Istati Uniti u r-Renju Unit ma permettawx li kunem rezoluzzjoni paċifista f'dawn il-pajjiżi Għamilna xi passis da mhux biżejjed, jiena nista' naqbel ma' xi kollegi li għamlu l-punt tagħhom, aħna għandna nkunu fuq in-naħa ta' dawk li l-iktar li ħadmu għal din ir revoluzjoni ma kinux l-iżlamisti. Ejjew inkunu kuntenti bil-fatt li din ir-riżoluzzjoni ġiet minn għantin nies li qegħdin eh, fit-torra, ġifiri ċittadini, ċittadini ordinarji li kienu ma ehm, kienux kontenti bis-sitwazzjoni ekonomika nuqqas ta' demokrazija nuqqas ta' opportunitajiet u dawn huma raġunijiet għal din ir-rivoluzzjoni. Rappreżentant oli kollegi aħna nistgħu nikkritikaw lil nafusna, Parti mill-politika tal-viċinat tagħna ikkollassat. L-istrateġija, parti mill-istrateġija tagħna kollassat. Aħna tlabna għal strateġija ridna paċi fil-vant nofsani u aħna ħsibna li l paċi fil-vant nofsani kien se jmur fuq eh, eh, eh, id-dittaturi. Iżda da ma kienx possibbli għal daqstanti jew nkunu ċari u naddu messaġġ ċar. Medda twila ta' żmien il-paċi fil-vant nafsani jista' jkun possibbli biss jekk dan ikun bażat fuq demokrazija u mhux dittatorjat. Sinjura rappresentantu Ali aħna rridu ngħidu biċ-ċar x'inhi l-opinjoni tagħna kif naraw l-affarijiet aħna iva vera li inti ġili tkun wis um, ma, ma tkunx daqsek soda flitajt, iżda aħna rridu nkunu iktar sodi, il-vuċi tiegħek tkun iktar, iktar bsaħita minn dik ta' Clinton u ta' oħrajn. Is din il ħaġa bħala um, um, fiduċja tagħna fik, grazzi. Is-sur kazzakal minuta u nafs. Uważajmi kolegi, Protesti v Tunisi, Egipet... Grazzi. Signor Ashton, kollegi, il-protesti fl-Eġittu kontra l-inġustizja soċjali, kontra l-violenza, kontra l-korruzzjoni, fost il-polizija u kol kontra l-violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, juru bitċar li n-nies irridu l-bidla u dan għandu jfakkarna fil waqa tal-pajjiżi soċjalisti, il-blok tal-vant, kif konna nsejħulhom fid-89. It-talbiet tal-Eġizzjani u dawk Tuneżini u maċċari. Aħna rridu nappoġġaw it-talbiet tagħhom. Għaliex? huma huma qed jiffukaw li jiksbu iktar pluralizmu, libertà tal-istampa u rispett għad drittijiet tal-bniedem. Għal daqstant, Signor Ashton, aħna rridu naħsbu mill-ġdid x'inhi l politika barranija tagħna u nibbażawha fuq il-valuri tagħna. Aħna rridu nappoġġaw lil dawn in-nies fit-triq tagħhom lejn id-demokrazija rridu nirrispondu għal bżonnijiet u xewqat tan nies fit-Tunezija u l-Eġittu. 60 senjor rivoluzzjoni fid-dinja arbija waslet li kienu serwa jaqaf fi żmien kolonjali f'dawn il-pajjiżi u sem revoluzzjoni li qed tissir u d-dimajnejna dan huwa moment fejn l-Unjoni Ewropea trid tażel jekk tkunx fuq in-naħa tajba jew dik ħażina fl-istorja. L-iktar ħaġa importanti hija li jkollna eh, soċjetà ċivili indipendenti fid-dinja rbija. Il-budget tagħna fl-Unjoni Ewropea jrid jiġi revedut biex nindirizzaw l-bżonnijiet urġenti ta' Tunezija li sofriet minn autokratija ta' 23 sena il-maġġoranza tan nies tunezini m'għandhomx eh, fiduċja f'dan il-gvern temporanju li ma ġiex elett hemm diġà proċess ta' eh, eh, verità fit-Tunezija, iżda dak li nixtieq ngħid u li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn proċess ta' verità wkoll. Kien hemm ħafna negliġenza ta' drittijiet tal-bniedem u valuri demokratiċi fil-dinja qarbija f'dawn l-aħħar snin. U dan huwa mm, iż-żmien għad-drittijiet tal-bniedem. Issa wasal l-żmien. Grazzi. Thank you, Mr. Chairman. I... Grazzi, Sur President, jiena ma naqbilx illi dawn ir-rivusti fl-Eġittu huwa mexxi minn forzi li jixtiequ demokrazija fuq stil Ewropew jiena ma nil dan il-kaos u dawn ir-rivusti. Ir-rivoluzzjoni ta' bidla hi motivata minn rieda għal ħajja aħjar Iżda domanda għalina l-Ewropej i il-teddida il-situazzjoni drammatika tista' tiġi sfruttata mill-Iżlamisti radikali. Jekk hemm din it-tip ta' bidla politika radikali, l-Ewropa bħala Amerika sejra titlef alleat arbi moderat u trattat tal-paċi jiġi meddet. Jista' dan il-pajjiż jaqa' fuq f'reġim li jkun qarib ta' Hamas. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea għandha tkun soda u żomma dawk li qegħdin ifittxu għal Helsien u dawk li qegħdin ifittxu elezzjonijiet ħilsa. Grazzi. Eh, jena l-abdo. Grazzi l-Onorevi Ħadzi Georgiju. Eżis kollegi u għacċar illi il-maġġoranza tal-Parlament tappoġġa il-rivoluzzjoni fl-Eġittu. Aħna smajna dwar il-bosta aspetti illi issemmew, iżda nemnu illi din il-politika tfisser illi tkun dejjem preżenti. U aħna rajna illi ma femniex dak li kien qiegħed jiġri fl-Eġittu f'dawn l-aħħar 20 ta' snin. X'konna qegħdin nagħmlu waqt li dawn il-finanzjar kien qiegħed jinbat fl-Eġittu biex nappoġġaw lil dan ir-reġim aħna favur il-poplu tal-Eġittu. Poplu li qiegħed jiġġiela ta' drittijiet tiegħu u għal daqstant il-Parlament irid jaqbel fuq dan. U dan jott ukoll għal Palestina ċipru huwa pajjiż viċin tal-Eġittu u għal daqstant għajnejna fuq dawn l-avvenimenti u nappoġġaw id-drittijiet tal-poplu Eġizzjan. L-Onorevoli Fontana għal minuta. Sur President, kollegi, smajt minnant ħafna kollegi illi nistaw naslu għal futur ta' demokrazija fit tramuntana tal-Afrika, demokrazija simili għal dik tal-Ewropa, Iżda hemm teddit u dan ma nistgħux ninjorawh illa li nafu bl-attentat li kien hemm lejn fuq l-insara kopti appuntu fl-Eġittu. Il-biża hi illi jkun hemm dittatura Iżlamika f'dan il-pajjiż. Il-biżat tagħna huma dawk il nistgħu naslu għal dittatura Iżlamika u l-Ewropa minn dan il-lat trid tasses sabiex ma jkunx hemm pajjiżi ostili illi għandhom territorji kummerċali mat territorji tagħna u f'dawn il-kriżi din id-destabilizzazzjoni mhux se tagħmel ġid lill ekonomija tagħna U ma rridux ninsew illi anke fejn titħol l-immigrazzjoni din id-destabilizzazzjoni sejra kollha reperkussjonijiet, speċjalment fin-nofsinhar tal-Ewropa. Għadda sant nitlob lill kummissjoni Ewropea u lill rappresentantoli biex iħarsu fuq dawn is-sitwazzjonijiet. Onorevoli Madler għal minuta. Grazzi, Sur President. Onorevoli Ashton tkun kawta. Il-fratellanza musulmana iridu x-xarija u mhux demokrazija. Iridu il-gwerra kontra Izrael. Inti ma tkellem dwar dan, Sinjura Ashton, inti tkellemt b'innoċenza kbira. Inti m'intix lesta taraf il-perikli l-Islam u d-demokrazija ma jimxux jitfit jien marriċ Sinjura Ashton innoċenti illi tmur b'messaġġ ħażin ġewwa l-Eġittu. Innota x'inhu huma dawk il-perikli li hemm fl-Eġittu iridu neżżu din dan il-poplu Eġizzjan. Mela, għanna blu card issa domanda. Iva, għandek 30 sekonda. Id-domanda li xtaqt namel i kif id-demokrazija tista timxi f'soċjetajiet fejn m'hemmx istituzzjonijiet u storja ta' tradizzjoni demokratika. Id-demokrazija ma taqbarx u tisponta fart infertili trid tkun ħdiem tal-istituzzjonijiet demokratiċi l-ewwel u qabel kollox. Mr. Madlena, Igor Madlera. Iva, Sur President, jiena naqbel ma din domanda illi saret, iżda ma narax alternattiva oħra għall-Eġittu. li int semmini xaħat fl-Eġittu illi issa jista' jmexxi l-pajis, illum min jista' jmexxi l-pajis, irridu naċċertaw ruħna illi l-Eġittu għandu meċċej sekulari, iżda mhux il-fratellanza musulmana l-Onorevoli Mauro għal minuta u nofs. Sur President, Signora Baronessa Ashton, jina qatt ma kont ħanin lejk iżda ikolli nammetti illi l-istorja tagħmel minn kollox biex tikkumplika lek ħajtek. U nittama illi klimi sejjer jgħinek. Lew ħaġa nixtieq ngħid b'moċċar u illi l-istati jiggarantixxu mhumiex is-sidien ta' ħajja ta' ċittadini tagħhom u meta dawn li min jiggarantixxi ma jibqgħux jagħmlu xogħolhom jkollok reġim u mhux demokrazija. Dan dak li kien ġara fit-Tunisija u l-Eġittu esperjenza politika li bdiet bit-tama tal-indipendenza issa kienu ilhom reġimi u aħna għandna xogħolna li niddefendu demokrazija u l-libertà u rridu ngħinu dawk li qegħdin jiġġieldu għalija fil-pjazzett. It-tieni kwistjoni hi rigward l-Unjoni Ewropea. Aħna irridu nammettu illi manni strateġija politika għad-żona Euro-Mediterranja u dan u falliment tal-proċess ta' Barcellona u l-Unjoni għal-Mediterranja. dawn u ma tiftajt politiċi ridikoli illi qatt ma waslu għal xejn u f'dan is-sens din l-istrateġija issa għandna bżonna irridu naħsbuha u rridu noħol uwa ek kif għamilna għal-vant tal-Europa, ek kif għamilna anka fl-interess tal-Balkani minnajr din l-istrateġija ta' xej titkellem bleħen wieħed il xankun għedin nitkellmu u ma najdu xejn. U kienu xpanzeri għedi u libta. Is-sur panzeri għal minuti. Grazzi, Senjura Ashton, għandi l-impressjoni illi minnħat jak memx għarfin xira għad-zona ta' mediterran u għasta għarfin ta' realtà illi ma jifimx dawn il-bidliet juri id-dawmien li l-istituzzjonijiet Ewropej ħadmu fuq il-kwistjoni tal-Mediterran qed tintem fażi politika u storika illi rat l ewropa tipprattika politika illi waslet għal riżultati negattivi u kienet waħda konfuża l-immigrazzjoni, il-problema tal-klassijiet, ħolqod din il-kriżi fl-Eġittu, iżda illi ħatimxi anki f'pajjiżi oħra. Aħna mussejr nixxenna jekk minna lina li nistgħu nappoġġaw biss dawn il-protesti li għaddejjin bħalissa l-Ewropa tritturi li l-annifissa adulta politikament u għadastant irridu politikament naqblu il-politika barranija Ewropea trid toħroġ minn stat ta' kważi klandestinità u ssir protagonist fuq ix-xena internazzjonali f'dawk il-proċessi ta' tranzizzjoni lejn id-demokrazija. Hemm bżonn ta' politika ċara, politika ġdida ta' partenarjat, politika ġdida għas-sigurtà fl-arja tal-Mediterran u disponibilità ġdida mill-Ewropa kollha dwar il-kwistjoni tal-Mediterran, azzjoni minn bosta naħat, illi t-istiden u koll il-Turkija u l-Istati Uniti sabiex jaġiċu f'din iż-żona. Huwa neċessarju illi nibdlu d-direzzjoni tagħna. Hemm bżonn qatt minn dan il-lat ta' umilta kbira min naħa tal-Kummissjoni fil-ftuħ ta' dibattitu ġdid tal-politika barranija lejn il-Mediterran. Nerġaw mill-ġdid insemmu l-kwestjoni tal-Unjoni l-Mediterran, iżda fl-istess waqt sabiex l-Unjoni tkun prezent, l-Unjoni Ewropea tkun prezenti fiż-żona u dan huwa essenzjali għall-Ewropa u dan irridu nkunu konxi minnu. Uh, Mrs. for a minute and a half. Is-Sinjora Desanes għal minuta u nofs. Il-dinja qiegħda tiċċaqla speċjalment fid-dinja qarbija ma ninsewx 40% tgħix taħt il-limitu tal-faqar u għandu wieħed mill-iktar livelli ta' qatt fid-dinja il-popolazzjoni qarbija tixtieq li tilħaq id-demokrazija, tixtieq li jkollha impjeg. Tunezija bħal Eġittu għandhom popolazzjoni illi ħadu ir-ridni fidejhom. Dawn il-movimenti minkejja diffikultajiet ħadd u xejn ma jista' jwaqfu rigward it-Tunezija il-bira l-lum hemm leħen li smajna dik tal-Istati Uniti anki dwar l-Eġittu illi issa qed jappoġġaw id-demokratiċi. Jiena nemmen illi jagħmel sens għall-Ewropa jekk biss jekk nappoġġaw li demokratiċi u nixtieq illi l-Ewropa tkun preżenti iżda ma konniex mhux biss ila liex il-karigi għolja jippreferu l-mobilità anki wara l-waqa tal-ħajta Berlin. Nitolbok ejja ma nitilfux dan l-appuntament tant importanti, appuntament storiku. Mrs. President, or everything. Minuta Epping. So president għandi domanda illum l-ex Prim Ministru tar-Renju Unit, Tony Blair, li inti tafu, faħħar il-President Hosni Mubarak illum fuq CNN qal Mubarak huwa qalbini huwa forza tat-tajjeb. Is-Sur Blair ukoll irid li jkun hemm elezzjonijiet fl-Eġittu il- Is-Sur Blair qiegħed jaħdem fuq il-proċess ta' paċi bejn il-Palestina u Iżrael, appoġġjat mill-Unjoni Ewropea. Inti x'taħseb dwar dan? Is-Sur Batten għal minuta. Grazzi, Sinjur President. Il-periklu għal eġittu u pajjiżi ta' tramuntana tal-Afrika u l-waqa tal-gvernijiet tagħhom mhux ser wasal demokrazija libera bħal tal-punent, iżda movimenti palmarajna fl-Iran, iżlamisti fundamentali. Xieġri meta il-poplu jwaqqa gvernijiet mux li ma jirreprezentomx il-gvernijiet kollha iġibu il-poter tagħhom mill-poplu li jgvernaw u tista' tagħmel repressjoni kemm trid u kemm tista' iżda dejjem hemm il-possibilità illi ħajkun hemm rewwixta. Hawnhekk naraw xebħ mal-Renju Unit fejn gvernijiet wieħed wara l-ieħor tal-istess partit dejjem spiċċaw taw iktar poter lill-Unjoni Ewropea. Jiena ma nafx kemm dawn in-nies fir-Renju Unit ħajamlu l-istess bħalma għamlu fl-Eġitt. One minute, please. Thank you, Madam President. Is-Sur Brown sal-minuta. Grazzi, Sur President, aħna nistaw nfaħru l-waqa tal-reġimi dittatorjali iżda ma nafux ser jiġi minn flokom. Il-Tunezija bħal iraq u l-Eġittu kien reġim oppressiv. Iżda għal dejjem għal l-standards tal-vant nofsani kienu ħed liberalu, jista' jkun l-autokrazija liberali tista' ista titħol waħda iktar repressiva, jew anke demokrazija repressiva. Il-trasferiment tal-poter f'dawn il-pajjiżi jaf ma jistax kif nixtiequ aħna gwerer ċivili u distruzzjoni tal-ekonomija tal-pajjiżi jekk aħna ma nixtiequhomx dawn il-fatti nistgħu nibatu għajnuna. Iżda ma li huwa xogħolna illi nibatu truppi biex inqatlu mhuwiex xogħolna illi nisalvaw il-popolazzjonijiet ta' dawn il-pajjiżi u nġibuhom lejn l-Ewropa. Grazzi. Mr. David for a minute and a half, please. David għal minuta u nofs. Grazzi, Signor President. Grazzi. L-Ewropa ma sax tibqa' indifferenti għal moviment kbir ta' kontestazzjoni popolari f'ħafna pajjiżi tal-Afrika ta' fuq u l-Vant Nofsani u ma nistgħux ma narifux l-importanza u l-leġittimità ta' dawn il-manifestazzjonijiet kwalunkwe poplu li jixtieq jilħaq demokrazija u l-ħelsien għandu jkollu solidarita kollha min-naħa tagħna bħalma minna fil-passat qarib mal pajzi tal-Ewropa tal-Vant, edin jiexu f'mument rari, mument storiku, et jinħolqu realtajiet ġodda, qed timbidel l-istorja, l-Islamizmu estremist, Ah, bħal kważi risposta politika u mhux reliġjuża u bosta problemi ħarġu mill-esklużjoni soċjali il-ġejjini ta' din ir-reġjun għandu bżonn ta' demokrazija b'saħħitha tolleranti u li tirrispetta il-minoranzi. L-istat trid tkun weda għal kulħadd u m'għandux jisfrutta lil ħadd. Iridu naħtfu l-opportunità ta' dan il movement ta' għawmien għal progress soċjali sabiex din ir-reġjun tant qarib ikun ikunu il-konvenzjonijiet politiċi, reliġjużi u etniċi jkunu jistgħu fil flimkien f'rispett reċiproku. Nikkonkludi, signor President, l-Ewropa u mhux biss ċerta mexxejja signora Ashton tassew huwa diffiċli illi tmexxi u tagħmel xogħolok. Iridu idea ġdida l-vant nofsani b'rispett tal-dittijiet ta' bniedem speċjalment in-nisa. Elkadruj. Grazzi, Signora President. Palissa hemm ġliet bejn il- nies kontra u favur Mubarak irridu nibbatu sinjal ċar appell sabiex u ineħħi min jgħat jappoġġawh mit-toroq sabiex ma jkunx hemm iktar violenza. Din hija opportunità kbira sabiex noħor din ir-reġjun toħroġ mill-istanjazzjoni ekonomika u politika. Speċjalment jiena naħseb fil-fatt li hemm bżonn ta' iktar ħelsien ma nistawx ma nikkonsidrawx l-impatt ta' dan kollu. L-Unjoni Ewropea trid turi iktar rieda u titappoġġa il-proċess ta' tranzizzjoni. Il-proċess ta' tranzizzjoni irid jibda Mubarak m'għandux il-leġittimità illi jmexxi il-pajizu irridu nħolqu skeda għal riformi neċessarji, riformi li jridu jwaslu għall ewwel libertajiet, l ewwel elezzjoni trasparenti f'Settembru ta' din is-sena. Sabiex anke nbidlu l-liġi elettorali, il-Kostituzzjoni hemm bżonn tinbidel il-liġijiet fejn jitlu il-mass media sabiex nikkonsidraw it-talbiet tal-popolazzjoni il-forzi demokratiċi kollha irdu jpoġġu bil-qeda fl-imkien u nemmen l-Ewropa jista' jkollha rwol pożittiv u kostruttiv f'dan is-sens. Irridu nkunu konxi ta' kemm kem komplikata din is-sitwazzjoni. L-armata hija ammirata il għaliex għamlet xogħla b'mod kawt ħafna, però kellha rwol tassew importanti l-armata hija tur tassew importanti u hemm riformi ekonomiċi. Dan kollu mhux se jkun faċli. Onorevoli Nates, minuta u nofs. Signora rappresentant Oli, Signor President, eżis kollegi, jien qiegħed nisma' b'interess kbir u smajt il-komunikazzjoni wkoll b'interess kbir hemm min qal huwa tassew skanta b'dak li ġara t-Tunezija u dak li qed jiġri l-Eġittu. Ikolli ngħid li dikarazzjonijiet ta' dan it-tip li li skantawni. U jaġbuni li aħna konna nafu li ma kinux reġimi realment demokratiċi illi kienu reġimi awtoritarji illi kienu jaksu lill popolazzjonijiet tagħhom u aħna għażilna illi ma naffrontawx ir-realtà il għaliex aħna rrid preferejna stabilità f'din ir-raġun fid dona tal-Mediterran. Iżda nafu li tappoġġa reġimi awtoritarji korrotti il għaliex taqna l istabbiltà biex nevitaw il-kaos issa rajna illi wass Dan kollu wassal għal kaos, wassal iva l-instabilta u ma tantx hemm possibiltajiet spiħ għal ġejjini. Għal dastant irdu nkunu raġonevoli, irdu nappoġġaw b'mod raġonevoli il-proċess demokratiku illi inbeda. Irridu nejnu l-partiti politiċi kemm fit-Tunezija kif ukoll fl-Eġittu għaliex il-partiti fl-oppozizjoni huma dajfa illi qatt ma kellhom possibilità li u struttura reali ħajkollhom bżonn lajnuna l-appoġġ kollu tagħna sabiex ikunu jistgħu jilqu l-funzjoni tagħhom biex ikunu jistgħu jikkontestaw l-elezzjoni fi żmien qasir. Onorevoli Von Orden. Sur President, grazzi għalissa l-komment li nixtieq nagħmel u li f'ħafna okkażjonijiet rajna il-soċjetajiet fil-punent jiġu l lura f'pajjiżhom u jkunu kontra l valuri tal-punent. Rajna il-30, kena hemm 30 sena anniversarju ta' meta l-ajja tal-amar lura minn Pariġi. Issa mar rajna ma' xejn ieħor imur lura Tunezija wara Londra dan jappoġġa Hamas. Hamas tagħmel parti mill-Fratellanza Musulmana, grupp politiku ta' sew organizzat fl-Eġittu. Dawn joħolqu l-poter tagħhom billi jwieġbu għal bżonnijiet tal-poplu u jużaw anki il-biża. Jgħinu anke terrorizmu u aħna Irridu ngħinu l-soċjetajiet ċivili speċjalment fl-Eġittu u t-Tunezija bajnuna xirqa u anki b'termini finanzjarji grazzi. Grazzi s-sur Bonsignore għal minuta u nofs. Signor President, jien naqbel ma tkellima ta' qabli ta' PPM. Iżda jkolli ngħid li l-avvenimenti riċenti li rajna fil-Mediterran ħolqu u skantawna għaliex ma, ma konniex qegħdin nistennewhom sa ftit ilu. Is-servizz imexxi mill-Baronessa Ashton donnu wkoll kien sorpriż minn dawn l-avvenimenti u issa juri illi dajjef fejn jiġi biex jidħol u jieħu azzjoni ma nafx jekk jagħmel sens li u daqstant riżorsi għal servizz illi hu organizzat kif inhu attwalment mill-ġdid qegħdin naraw li hemm nuqqas ta' dimensjoni Ewropea fl-istrateġija Euro Mediterranja. Aħna in aħna rridu li kulħadd imexxi pajjiżu permezz ta' elezzjonijiet ħilsa u demokratiċi u mhux postjonijiet estremisti u vjolenti. Wasal iż-żmien li l-istabilità timxi jitfit mad demokrazija għal daqstant illu namlu dak kollu nista biex nsaħħu demokrazija u pluralizmu politiku fir-rispett ta' stat ta' dritt, ta' drittijiet tal-bniedem u ta' sigurtà taċ ċittadini. Id-dinja kollha u ħana l-Ewropej qabel kollox għandna bżonn ta' Mediterran li jgħix fil-paċi. L-Unjoni Ewropeja trid biddel il-politika tagħha. Trid taħdem mingħajr dewmien biex tiżgura lajnuna u kollaborazzjoni xxierqa għall iżvilupp soċjoekonomiku xxieraq tal-pajjiżi kollha tal-Mediterran. Grazzi. Thank you, Mrs. Romero, for one minute, please. Grazzi ħafna, Sur Romero, għal-minuta. Id-demokrazija Nis li għadin jiddemonstraw fit tunezija tawna lezzjoni f'dan il-moment u din il-lezzjoni li għadin nitalmu u dan il-massakru li għaddej fl-Eġittu naħseb li hemm bżonn ikun vuċi waħda fl-Unjoni Ewropea sabiex tassaw u nkunu nistgħu wafqu dan il-massakru u biex ikun hemm bidla ta' demokrazija anke fil-Eġittu. Però fil-każ ta' Tunezija xorta għadna fil-ħin il-Parlament hawnhekk għadha ħankunu qegħdin nivvotaw fuq riżoluzzjoni, ħajkun hemm delegazzjoni li sejra fil-pajjiż u l-appoġġ tagħna il-ħidma demokratika tagħna hija importanti ħafna anke f'dawn il-momenti mat partikolari fi Tunis imbagħad wara fl-Eġittu dawn il-pajjiżi li qegħdin jitolbu aktar libertà ngħinuhom Però ovvjament kienu ħafna punti importanti għax il-kollass ekonomiku illi wasal għal rivoluzzjoni ta' dan it-tip irid ikollu issa l-inqas eh, spiża possibbli, irid jiswa l-inqas possibbli. F'Tuna se ikollna modell differenti, ma rridux li jkun hemm modell differenti fit-Tunezija dak li nixtiequ aħna issa. Qegħdin ngħixu il- l-eluq ta' era postkoloniali u l-bidu tal-indipendenza. Walek, fit-situazzjoni fit-Tunezija tsejna naħsbu u nittamaw li għat possibilta illi il-Bank Ċentrali Ewropew jen il-kajr u koll illi ma jkunx hemm problema fil-Mediterran. Dana kollu b-sens ta' urġenza li tisir. Il-President Għet eh, interrompu tot il-kalma, Senjura Xek, grazzi Senjura President, eh, Senjura Rappresentanta għolja, kif għedin għawnek issa bil-wifqa n-nis fil-leġittu għedin ġu attakati fil-pjazzet u il-polizija għedin jattakkaw flok ħarsu. Irritu kun hemm rispetta għad drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u s-satta irritu kun hemm ukoll żvilupp soċjali, President, forsi dawn huma salbiet familjari għalik għaliex huma fil-fatt l-għanijiet tal-programmi Ewropej fil vat Nofsani u f'reġjuni oħra 3 biljun euro eh, intef u il-Kommissjoni fil-15 sena li għaddew f'dawn il-programmi u talbiet tal-popli diġà huma skont l-għanijiet eh, ta' politika tagħna fejn huwa daqshekk diffiċli li wieħed joħroġ bis-qarrija ma' lajr din hija ħaġa urġenti hekk kif il-mewġa ta' demokrazija tgħaddi minn fuq il-vant nofsani issa il-kuħat qed idur ħares l-Unjoni Ewropea biex tieħu responsabilità. Hemm bżonn li naġixxu u nagħtu appoġġ sħiħ lin-nies, lill-popli, li drittijiet tagħhom u l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea jimxu id fit. Il-relazzjoni bejn in-nies u dittatorjat huma l komunikazzjoni u eh, il-teknoloġija tal-informatika. Dawn il-gvernijiet jużaw filters apposta biex iħallu l eh, poplu flama. Il-Vodafone, French Telecom kellhom preżenza qawwija fl-Eġittu u għalqu il-komunikazzjoni tagħhom u ma ħallewx il-poplu jibqa' informat. Nixtieq nkun naf x'inhuma u jkun hemm inkjesta x'għamlu daw il-kumpaniji billi ma ħallewx l-informazzjoni tagħda u ħolqu ambjent fejn il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem jista' isir bla ma ħadd ikun jaf. Grazzi ħafna, Signora Porera, għal Sir Poreba. Grazzi ħafna, Signora Rappresentantoli, l-Unjoni Ewropea għamlet ħafna żbalji fil-passat. Il-relazzjoni tagħna mat Tunezija meta Ben Ali rebaħ l-elezzjonijiet aħna bqajna sikta u qal li u kellu 99% tal-appoġġ tal-poplu dan ma kienux elezzjonijiet la liberi u laqas demokratiċi u l-istess meta il-kodiċi penali ġiet riformati fit-Tunezija u ħallix attivitajiet tal-persuni jiddefendu dritti tal-mida mal-NGOs. Din il-politika ta' passività fil-kuntest tal-attività tagħna fil-Afrika ta' fuq hija xi ħaġa li ma nistgħux nippermettu li nagħmlu iżjed. Aħna rridu nkunu determinati illi nerġa' jkun hemm stabilità fir-reġjun għax inkella dan ikun diffiċli ħafna jsir minajra huwa biss bil-pożizzjoni attiva determinati tagħna il-sitwazzjoni fl-Afrika ta' fuq tista' jikolla stata dritt, rispetta drittijiet tal-bniedem u l-libertà tal-espressjoni. Grazie. Four minutes and a half, please. Merci beaucoup, Madame la Presidente. Issu preda minuta u nofs. Grazie ħafna, Signor President, Rappresentanta Olja, Signori. Sena ilu għawnek, aħna kon għadin nitkellmu dwar il-rabta bejn l-Unjoni Ewropea u Tunezija u l-aki soċjali li Tunezini kizbu ridat timxi tfit ma' progress demokratika kon għedna sa' naraw li sar. Progress demokratik ku għax hemm rivoluzzjoni u ek il-poplu qed isemma leħnu. L-istess ħagġa ġara fl-Eġittu, l-affarijiet qegħdin jiżviluppaw issa taħt imneħirna u ma nafux xħajkun il-rizultat fl-axar mill-axar, xħaj jafu kun hemm pajjiżi oħra li jagħmlu jirribellaw ukoll biex ikollhom fitur aħjar. Li lasmajna il li hut minna hawnhekk f'din il-kamra ma mamħazbina għaliex dawn il-bidniet jaf ma jwaslux għal sekolarizmu u l-istabilità, peridu nżommu f'moħħna li dana huwa possibbli iva illi fi snin u l-ġemat li ġejjin dan ir-reġjun mhux bil-fors ħajkollu reġimi moderati u ħaġa perfettament possibbli li s-seħdin u għalek id nkunu lesti għal din il-possibilta. U għafdan l-sfont li jina nishtiq nħedġaġ il-rappresentanta għolja biex forsi tibda l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea li ġiet infasla fil-proċess ta' Barcelona tal-2005 il-kellim li jmiss isni. Arif. Signor President, eżis kollegi, sissa jina kelli jisna ħassajt li il-poplu kienu pass il-qoddim mill-mexxejja politiċi tagħhom jiena issa ċert minn dan jiena nixtieq insellem minn hawnhekk il-kuraġġ tal-pers tal-popli Tuneżini u Eġizzjani. Il-valuri illi aħna tant nivvalorawhom mhumiex biss proprjetà tal-punent imma huma valuri universali u ta' kulħadd. L-Ewropa ma tistax tibqa' ta' tibqa' kulħadd taqraq biha bi proġetti eh, folot minn daw il-partijiet tad-dinja u temmen kollox. Din huwa bżonn li jkun hemm solidarjetà man nies, però issa l-Ewropa tittieħu responsabbiltà. Aħna ma rridux kaos, imma laqas ma nistgħu naċċettaw l-status quo, aħna jridu naraw li jkun hemm affermazzjoni li aħna wkoll jridu naħdmu għad-demokrazija li ta' benefiċċju għal dawn in-nies u għall-popli tagħhom imma wkoll ta' benefiċċju għalina u naħseb Sinjura Ashton inti dina qedta b'mod ċar ħafna fl-aħħar mill-aħħar biex nikwota poeta illi qal li dinja raqdet minħabba inqas ta' imprudenza is dawn in-nies fil-fat ekkamlu għalix għadin jitlu jitolbu il-libertà u nittama li fetħu najnejna il-koll il-kellim li jmissas għamlu Donovs. Grazzi ħafna, Signora Ashton. Jina nishtiq li narak ta' meċa ġudaqxajn iktar kuraġġuża meta tmur qoddim il-Kunsil ta' Ministri tkellimhom spjegana x'qed jiġri għamel l-aġenda għati um, għabat l-opinjonijiet differenti u ħarġ xi ħaġa sħiħa minnhom. Naħseb ħaġa tajba li tmur it-Tunezija, iva. U għajdilom li l-Ewropa warajhom. Inti il-Ministru ta' Affarijiet Barranin tal-Ewropa u għalhekk. Inti ma tistax toġob lil l xitan aħna għamilna paragun ma l-1989, iva, dina nasibu paragun tajjeb. Il-Alexandria eh, Platz f'Berlin fl-1989 u l-Pjazza Tarir fil-Kajr fl-2011, l-istess ħaġa. Irridu nirrikonoxxu li dan huwa proċess ta' tranzizzjoni minn dittatorjat għal demokrazija stabbli. U bekk irid jimxi b'mod stabli, irridu noqdu attenti u rridu nkunu organizzati. Però il-pjaċir ta' aħna ma nistawx nejdu daw il-pajzi xandom jamlu dik il-ħagġa volja aħna nitnihdu pjaċir bl-avvenimenti il-sur Mubarak et jitlef il-leġittimità tijaw minn għal-vjolenza f'Tahrir Square. Isur Karim. Dan il-moment ilu ġej immexxi minn dawk l-anzjani kif ukoll minn dawk li ma jafux verità oħra ħrif Mubarak fl-Eġittu. Aħna ma rridux niddistabilizzaw l-Eġittu iżjed milli tiġaw nies tal-Eġittu jridu jingħataw gvern tal-għażla tagħhom birrida tagħhom. Ekku, però mhux biżejjed. Imbagħad minn hawnhekk illum qed nisma' talbiet qed nisma' twissijiet għat tsunami Iżlamiku illi ġej biex jeqridna l-koll. Jekk tresqu dawn l-argumenti, kull ma tkunu qegħdin tagħmlu tkunu qegħdin titolbu li jkun hemm reġim totalitarju taħt maskra ta' demokrazija. Inti ma tistax tgħid li nisċamlu dan nies li ħalsu b'demmhom fit tunazija u fl-Eġittu huma ħalsu bħajjithom iġildu għal-libertà ta' pajjiżhom biex u mhux ħa jivvaloraw il-libertà tagħhom iżjed jew inqas il-minorità illi titkellem li tirrappreżenta maġġoranza sikta. Irrid Sinjura, ikollok timxi b'determinazzjoni, messaċċar. Barak jitlaq, bussu bussu. President, memx dubju li l-Ewropa se tagħmel ħafna aktar biex twassal l pajjiżi u lid-dinja arbija lejn id-demokrazija. Iżda jekk hemm xi ħaġa pożittiva minn dawn l-avvenimenti drammatiċi li assistejna jom, żgur li hija li kienu l-popli Arab infushom illi ħadu rridni f'idejhom biex is-sitwazzjoni tagħhom stess itejbuha huma stess. wara kollox l-istorja hija miżawda b'sitwazzjonijiet u b'interventi tal pajjiżi tal punent illi sfaw aktar ta' dannu milli ta' ġid f'dawn il pajjiżi. u allura rridu nneħħu din l-idea illi biex jirranġaw l-affarijiet bilfors illi rridu mmorru aħna niddettaw aħna u nippritkaw aħna. dak li rridu nistaqsu llum huwa x'nistgħu nagħmlu minn issa il quddiem fid-dawl ta' dak illi seħħ. U jien jidher li rridu nagħmlu żewġ affarijiet. L-ewwel nett irridu nidħlu beħġarna bl-għajnuna tagħna sabiex inkattru u nsaħħu l-ambjent demokratiku f'dawn il-pajjiżi u b'mod partikolari l-istituzzjonijiet demokratiċi sabiex ikunu jistgħu jiffjorixxu u jiffjorixxu b'mod illi l-estremisti u dittaturi ġodda jitwarbu. It-tieni nett irridu nistaqsu fejn żbaljajna, irridu nistaqsu jekk il-politika euro mediterranja tagħna kienitx wisq paroli u xejn fatti. Fejn kienet l-Unjoni tal-Mediterran? L-Ewropa rridu nistaqsu jekk hux se tibqa' tirreaġixxi minflok ma tibda taġixxi. Grazzi ħafna. È e l'ora che l'Europa si adoperi per dare un sostegno concreto. Huwa importanti li l-Ewropa taħdem biex tgħin li trażija u l-gvern ta' tranzizzjoni biex nibdew bid-dialogu Euro Mediterranju illi intnesa f'dawn l-aħħar snin. Il-rabja tal-żazax tal-Eġittu u l-bqija tat tramuntana ta' l-Afrika ta' fuq ġejja mill-mod ta' kif imqassam il-ġid u l-opportunitajiet. L-Afrika ta' fuq qed titlob iktar demokrazija, iktar ekonomija, iktar parteċipazzjoni, iktar xogħol u qed ħares lejn l-Ewropa illi ma titxaqlaqx. Mhix kapaċi taħtaf dawn l-opportunitajiet u tiżviluppa progress lejn il-paċi hemm bżonn ta' aktar demokrazija iktar rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem li tgħin intervent ekonomiku reali l-Ewropa tiftaħ qalba u buta lejn l-Afrika sabiex ikun hemm iktar paċi. Irid ikun hemm iktar investiment, iktar il iktar għajnuna lejn il-politika Euro Mediterranja. Dan hija l-istorja qed titlibulna. one minute, please. Mm, Signora President, ma nistawx inqablu is-sitwazzjoni interna fit-Tunezija ma dik tal-Eġittu. Il-protesti u l-implikazzjonijiet kienu differenti. Il-bidliet fit-Tunezija huma pozittivi għal futur, pero l-Eġittu storja oħra, l-Mubarak kien qed jagħti ċans għal stabilità. Issa u ħajtlaq mingħajr oppożizzjoni illi kellha ċans tiżviluppa mingħajr memħat jieħu postu. U qed nimbut u l-Eġittu ħataqa fidejn il-Fratellanza Iżlamika. Ejdu nħarsu lejn l-implikazzjonijiet ta' dawn l-iżviluppi, alleanza mal-Ħamas il-persekuzzjoni tal-insara ġliet mal iżrael din huwa aħjar minn Mubarak. Ovvjament mhux qed ngħidlek li ngħidu li r-reġim kien tajjeb ta' Mubarak imma jdu naraw xi tkun l-aqwa soluzzjoni li nsibu. Grazzi, signor President, dak li qegħdin naraw fl-Eġittu Tunezija huma avvenimenti importanti dawn il-proċessi ta' bidla Għadin naraw fil-reġjun Mediterranju, reġim importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea, rridu nħarsu lejn il-politika tal-ġirin tagħna u ir-rabtis kollha maħna mad-dinja għarbija. L-awtoritajiet Ewropej ma rnexxilhomx jikkonvinċu li jsiru il-bidliet neċessarji, ma jistax aħna nibqgħu inħarsu biss u nsaħnu s-sġru għamżon li kunem riforma politika Signori, jina kontanti li fl-aħħar il li it-tnejn li għadda ħa kustjoni, ħa pozizjoni. Naħseb li proċess ta' bidla fit-Tunezija miex jaffetri it-tajba, però sfortunatament jisna qegħdin naħsbu li fil-ġimgħat però jisu fil-ġimgħat li ġejjin l-Unjoni Ewropea kienet assenti għal kollox smajna eh, dikjarazzjonijiet minn Obama, Clinton u anki Kien hemm rappreżentanti tal-Istati Uniti illi semaw leħenom, maħna xejn il-mekanizmi tal-tata tal-Lisbona suppost għamlilna iktar viżibli, inkluż il-President tal-Kunsill Ewropew kollu jkun viżibli. Jiena il-ġemet il-insegwi dawn il- l-avvenimenti, pero rridu aħna nkunu nibdew nkunu relevanti għal inqas fuq il-pjan reġjonali. Grazzi. Is-sinjor ċila minuta. Grazzi, President, dak li qegħdin naraw fit-Tunezija huwa importanti u nappoġġa il- proċess li għadin għaddejjem minnu bħalissa lejn id-demokrazija. Dana kollu kien pass il-qoddim. Issa rridu nassiguraw li l-autoritajiet japplikaw L-istat ta' dritt u libertajiet fundamentali kif ukoll ikun hemm riformi ekonomiċi u soċjali naħseb li dawn ir-riformi kollha huwa wieħed mill-aqwa modi kif nistgħu ninvestu fit-Tunezija, ċe naċċertaw li jkun hemm demokrazija sħiħa l-Ewropa jrid ikun hemm kooperazzjoni mat-Tunezija trid timmobilizzaw tuża il lodda kollha li għandha għad dispożizzjoni tagħha u irrit ikun hemm soċjetà ċivili attiva wkoll bil taċċetta li t-Tunezija tkun stabli. Aħna rridu illi nkunu nistaw nikkooperaw maħob mod reċiproka bbażata fuq valuri komuni. Grazzi ħafna is-Sur Galer. Minuta u nofs, grazzi Signora President, Signora Ashton, eżis kollegi, l ewwel ħaġa illi irridu namlu u għalli nistabilixxu konsensus. Aħna irridu illi fi Brussellu fl-Istati Membri ma Aċċettajna l-status quo għal wis żmien dejjem tkellimna fuq eh, natura universali tad-demokrazija drittijiet tal-bniedem. U issa rridu naġixxu hekk allura mat Tunezija u mal eġittu ovvjament ma rridux illi fondamentalismu eh, isib lok hemmhekk, isib post hemmhekk imma jekk wieħed jipprova jħeġġeġ id-drittijiet tal-bniedem, laqas ma jfissirx li qed tindaħal fl affarijiet interni ta' pajjiż. It-Tunezija u l-Eġittu mhumiex pajjiż wieħed hemm differenzi bejniethom u ħafna nies fir-reġjun beżana meta jaraw x'qed jiġri fir-reġjun fl-inħawi anki s-Saudi Arabia. 27 stat membru għawnek għandhom l-istess interessi. L-interessi tagħna ma jvarjawx bejnietna l kif iva għandu jkun rappreżentanta għolja li titkellem għalina. Il-Ministru ta' Affarijiet Barranin tal-Stati Uniti, ehm, l-Sekretar tal-Stat, tkellem, Mr. Obama tkellem, Issa nittama li inti u kol tmur il tunezija tkun tista' tgħidilna x'qed jiġri hemmhekk, grazzi. Grazzi ħafna, Sir President. U grazzi lil kull mitkellem dan id-dibattitu jiena bħalkom naqsam mitħassib għal dak li qed jiġri fl-Eġittu l-vjolenza li rajna llum. Nixtieq illi jitsemma wkoll l-eluq ta' għal ġazira kanna u koll arresta s-ġurnalisti mill-Ġazira u il-servizzi tal-mobile u tal-internet anke Vodafone mill-ponent tagħna fuq l li jagħmlu huma fl-Eġittu matul daw l-aħħar ġranet biex ma jitrażmettux. Nixtieq kieku il-mexxejja Ewropej qalu qabel dak il-qed jgħidu issa fl-2007 s-sur Sarkozy għal kien nixtieq ngħid il-Sur Mubarak kemm napprezza x-xogħol tiegħu sur Mubarak jina huwa ħabib. Issa llum qed jitlob it-tranzizzjoni. Is-Sur il-Ministru Fejt Barranin tar-Renju Unit għal l-istabilità fl-Ewropa fl-Eġittu ktar minn kollha u issa qed jitlob li jkun hemm it-transizzjoni u mbagħad fl-aħħar President jiena nixtieq ngħid li naqbel ma' rappreżentanta Ashton l-Ewropa kapaċi tejn li kun hemm il-ġustizzja, kun hemm id-demokrazija, li kun hemm elezzjonijiet ġusti, il-żbalji li saru fil-passat ninsewhom u issa aħna nħarsu lejn din il-kriżi fir-reġjun bħala opportunità l-Ewropa biex tibni il-rispett għad-demokrazija għad-drittijiet tal-bniedem dawn mhumiex valuri li aħna qegħdin nimponu mill-Ewropa ma huma dak li qegħdin jitolbu n-nies fit-toroq tat-Tunezija u l-Eġittu. Grazzi Sur Sonic għal minuta u nafsek bok. Grazzi, Signor President. Kull rivoluzzjoni għandha periklu partikolari fil-gwart tar-rida tad demokrazija u l-libertà li din se tinstera minn ladu tal-istat ta' dritt li huwa abbużat fuq il-demokrazija mm, ta' vera. Aħna m'għandniex garanzija li t Tunezija, l-Eġittu pajjiżi oħrajn ser ikunu raġuni għal l-estremisti iżlamiċi li ser jieħdu fidejhom il-poter kif ġara fl-Iran. Dan huwa żmien ta' prova għall-istituzzjonijiet Ewropej, aħna fl-aħħar irridu nirla namlu rwol li aħna għalih inħlaqna. Aħna rridu nażlu l-pluralità u d-demokrazija. Aħna wkoll irridu nirrevedu l-politika tal-viċinat tagħna li bħalissa qiegħda tiffavorixxi l-gvernijiet korrotti. Il-flus li għandhom eh, u l-finanzi li għandhom jappoġġaw lin-nies għandhom jiġu immirati lejn organizzazzjonijiet mhux governmentali, nies li jaħdmu fil-kultura, universitajiet, ecc. kol nappoġġaw proġetti għaż huwa u għan-nisa. Eh, Sinjura rappreżentant Oli, il-politika tagħna f'dan ir-reġun tad-dinja bħalissa ma kienx ta' suċċess, kien ta' falliment għandna rridu l-Eġittu mingħajr Mubarak eh, u nappoġġawha fit-triq għar-Repubblika tal-Eġittu eh, sekulari li tirrispetta l-minoritajiet. Mubarak irrid jitlaq issa huwa ħela l-ħin tiegħu u spiċċalu l-ħin, grazzi. Kellim li misal minuta u nafs sur Vlasto. I raised the blue card for Mr. Jiena kell għamilt il-blue card uh, sur ħawet iżda knee. tgħid il-kellima. Signora Sinclair? Sur ħawet ħatiħu domanda? Ikjoġbok, Signora Sinclair. Sur ħawet inti tkellimt dwar Sur Sarkozy, Sur Bert, u ma nafx konċaw iktar kmini meta kollega semma dak li qal is-sur Blair. Taqbel li inti inti se tikkonfermi jekk taqbel xew li sur Blair inti? Sur Hawit jekk joġbok? Jinsan se nerġa' ntenni dak li qed fid-diskors tiegħi li hemm ħafna li ġej mill-passat, ħafna sitwazzjonijiet tal-passat li aħna rridu l-koll nirreflettu fuqhom u nitalmu minnhom. Iżda l-Unjoni Ewropea xorta għandha tejn id-demokrazija u d-drittijiet tal-bidem f'dawn iż-żewġ pajjiżi. Għaldaqstant daqstant nista lill-kollega biex tgħidli eżattament x'inhi l-opinjoni tagħha. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Signora Vlasto, ħafna nies diġà intqalu iżda jiena nerġa' intenni dak li qalu dawk li appoġġaw eh, lin nies tat leġtu u tat Tunezija. Jiena t naħseb dwar il-vitmi ta' dawn il-pajjiżi u nixtieq ngħid ukoll li l-Unjoni Ewropea li hija magħrufa sissa għall-assenza tagħha għall nuqqas ta' preżenza tagħha f'dawn il-postijiet issa għandha tipprova tgħin lil dawn in-nies biex jiftħu pajjiżhom jagħmlu riforma u jkollhom demokrazija. L-Unjoni Ewropea ddeċidiet li ser tgħin lil mexxejja Tunizini biex ikollhom tranzizzjoni paċifista li jagħmlu elezzjonijiet fil-futur u ifasslu il-futur tagħhom u jiksbu prosperità, żvilupp u paċi u kif ekonomija li tista' tgħin liż-żgħażagħ isibu xogħlijiet. Biex nikkonkludi naħseb li l-Unjoni tal-Mediterranija sfida importanti hawnhekk għaliex ir-rezoluzzjoni issa bdiet proċess fil-pajjiżi kollha tal-Vant Nofsani u tal-pajjiżi tal-Magreb irid ikollna strateġija robusta għal dawn il-pajjiżi iżda jew nieħdu noqogħdu attenti l-Ewropa trid issib bilanċ billi ma tinterferix wis f'affarijiet interni u tappoġġa l-ispirazzjonijiet leġittimi ta' dawn in-nies. Is-sur Svensen għal minuta u nofs. Ikjoġbok. Grazzi ħafna Sinjura President. Din il-Kamra aħna spiss netkellmu dwar ir-rispett tad-demokrazija u id-drittijiet tal-bniedem kif u id-drittijiet fundamentali. Il-verità hija din, u nistgħu naraw għal-lejla, il-verità hi li aħna spiss nagħtu priorità li l-affarijiet differenti l-istabilità politika u kummerċ tajjeb. Issa qed naraw però wkoll li fid-dinja qarbija n-nies ukoll qed jiġu uh, oppressati. Qed nitkellmu wkoll dwar tranzizzjoni u ovvjament hemm ir riski fit tranzizzjoni. In-nies hawnhekk mhux qed jitkellmu dwar eh, eh, u jitkellmu favur il-fraternanza Musulmana, iżda lkoll nafu li fil-medda twila ta' żmien libertajiet u rispett ta' drittijiet tal-bniedem uh, u ma affarijiet li kulħadd għandu jkollu dawn id-drittijiet u imma fl-aħħar mill ħar narridu nassiguraw li fl-Unjoni Ewropea aħna mhux se noqogħdu unħarsu u naraw biss u nħallu l-affarijiet jisaħħu weħidhom irridu nintervjenu kif qalet is-Sinjura Ashton rridu nkunu parti minn din il-bini ta' demokrazija. Di hija xi ħaġa eh, partikolari li iż-żgħażagħ bdew dawn il- dawn id-dimostrazzjonijiet u dingrazzja l-komunikazzjonijiet kollha li jeżistu llum. Iżda jew ma nitabewx wisq ideoloġija u s-sibijiet reliġjużi hawnhekk. Dak li jridu nies fuq medda twil ta' żmien hija rispett drittijiet tal-bniedem u dan għandu din għandha tkun liktar ħaġa importanti u għandha jkun il-messaġġ minn naħa l parlament Ewropew. Is-Sinjura Zabrowska għal minuta u nofs Grazzi ħafna, Sinjura President, Rappresentant Oli, Sinjura Ashton. Grazie għal monitoraċ, eh, aħna rajna eh, tnaqis fi demokrazija, libertà tal-istampa tal-kelma, eh, unaqqas ta' demokrazija f'dawn il-pajjiżi. U wkoll riżultat tal-elezzjonijiet juru dan kollha. Reġimi totalitarji ma jqumux mill-lumalada u l-Unjoni Ewropea falliet milli uh, titlob li jkun hemm drittijiet tal-bniedem li jiġu osservati sew minkejja r-riżultati li bdejna naraw, u l-indikazzjonijiet li bdejna naraw. Jina hawnhekk qed nitlob qed nistaqsi għalfejn waqt il-Presidenza Franċiża kreajna l-Unjoni tal-Mediterran eh, Euro-Mediterranja. Ma kenniex biżejjed għodda biex ninnegozjaw paċi stabilità f'din il-parti tad-dinja U ir-raġuni li għal ħafna żmien pajjiżi Ewropea appoġġaw il dawn il-gvernijiet permezz ta' medzi kriżi eh, ekonomiċi u issa qegħdin jaraw kif ser iwafqu dan l-appoġġ u jgħinu l-oppożizzjoni għal dawn l-istess gvernijiet li jgħinu. Allura din hija ipokretija sitwazzjoni fil-Mediterran hija risposta għalina tal-imma għalina f'nuqqas ta' rispetta drittijiet tal per pereżempju, m'hemmx rispett tal-libertà tal-reliġjon li tista' tkun ukoll għodda għat-terroristi u għal-fundamentalisti. Issa għaw ħafna pajjiżi oħrajn li mixin fl-istess triq ta' dawn iż-żewġ pajjiżi, grazzi. Il-kelim li misal l-minuta nofs. Grazzi President, rappresentant Oli, id-dibattitu hawnhekk f'din il-Kamra. Ikont għed nistegwu b'ħafna interess għandu xaġan komuni. U din hija u hawnhekk nitlob lilek rappresentant Oli biex issemma leħnek biex ikollok iktar koraċ, ikollok vuċi iktar b'saħħitha u tejn lil dawk li f'soċjetà moderna ċivili qegħdin jaħdmu għad-demokrazija, l-libertà tal-kelma u eh, l-libertà tal-istampa. t-Tunisija u l-Eġittu qegħdin jiffaċċjaw bidla diffiċli ħafna kif ukoll pajjiżi oħrajn forsi u dawn għandhom bżonn l-appoġġ tagħna. U dak li m'għandhomx bżonn huwa dak li smajt xi nies ikellmu li m'għandux ikun hemm bidla l-istrateġija f'dawn il-pajjiżi anzi bil-kontrarju. L-istrateġija tal-Mediterran u forsi l-istrateġija tal-Vant Nofsani. Aħna rridu naħsbu mill-ġdid kif aħna nittrattaw il-Mediterran ukoll u forsi għanna nejnu fil-preparamenti għal-elezzjonijiet. Jiena naħseb li rappreżentant qoli tal-Unjoni Ewropea bla dubju ra li il-gvern tranzizjonali qal li rrit li jirrispetta l-konvenzjonijiet internazzjonali fuq drittijiet tal-bniedem u li jridu jeħilsu il- eh, priġunieri politiċi u rridu jagħmlu elezzjonijiet demokratiċi. Aħna rridu nappoġġaw dan il-proċess u rridu li l-Parlament jitkellem vuċi iktar, Rridek eh, li jitkellem vuċi iktar eh, b'saħħitha. <clears throat> Mr. Skurja, Iva, grazzi. Signor President, kbar sax tanħarġu nifmu jekk l-Unjoni Ewropea irriċu kolla rwol fil-politika barranija. Il-politika barranija għandha bżonn objettivi alleanzi ċari. Ma jidux nibqgħu għaddejjin fid-dinja u nimxu u naġixxu ta' parti kollox mhix tajjeb li tgħid fl-Eġittu saru ftit ġimgħatilu. Ma għadnix għattaw sarna l-għaliex kien hemm dittatura li kienet għadha diħa kulħadd. Issa li miljuni niżlu fil-pjazzat, aħna qegħdin nitkellmu dwar demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Tajjeb, ejja nippermettu li dawn jaslu, imma noqdu attenti li nġru wara l-fola, li nfakkar il-poplu ta' tal-Iran li prova jkeċċi li sħa u issa għandna reġim illi jalla ċ-ċittadini tiegħu stess. Nittama li jkun hemm Eġittu illi ikollu rwol importanti iktar demokrazija rwol fil konflitt bejn Palestina u Izrael iżda aktar politika Ewropea baronessa. Naddu għal KHDI Kif tistaw timmaġinaw għanna smajna ħafna talbiet u biex jizkelmu il-membri u ma nistax nieħu li kulħadd u nitlobkom allura biex jizzommu ma' minuta u ser niprovaw nieħdu kemm jista' jkun membri biex jitkellmu l-iktar ħaġa importanti hija li intom mbagħad tisimgħu risposta tar-rappreżentant għali. Naddu għassur Vasic, jekk jogħġbok. Grazzi, Signor President. Komissarju għali, kollegi, aħna issa qed naraw livell għoli ta' tensjoni fit-Tunezija u fl-Eġittu u dan fil-fatt kien mistenni jew seta' jkun mistenni minħabba l-problemi li hemm fl-ekonomija u fil-qasam soċjali li ġie ignorat eh, mill-gvernijiet. Hija ta' ħafna konflitti bħalissa iżda dan Eh, issemmi l-bżon, eh, juri l-bżon li aħna nappoġġaw eh, il-demokrazija. Daqstant l-Unjoni Ewropea trid tassigura li ser tuża l-lodda kollha disponibilità tagħha fil-gwer ta' drittijiet tal-bniedem, drittijiet għal-reliġjon, etc. Aħna rridu nagħmlu ċara li aħna mhux ser nippermettu li ma nixtiequx anzi li gvernijiet ftar reġim li reġim jieħu fdejh il-gvern. Irrid ikun hemm demokrazija eh, u elezzjonijiet demokratiċi jekk jogħġbok, is-Sur Pasku. Il-fatt li aħna ddiskutejna t-Tunezija l-punt is-suġġett inizjali tagħna fi żmien meta l-Eġittu qiegħda f'sitwazzjoni gravi ħafna turi li aħna qegħdin lura ħafna fir-realtà għalkemm it-titli tad-dibatti tagħna nibdluhom faċilment. Irridu nuru eh, it tħassib li għanna għal nuqqas ta' dialogu li hemm f'nofs revoluzzjoni. Anka l-istennijiet li revoluzzjonijiet ser waslu għal soċjetajiet bazati fuq il-valuri tagħna u jinjoraw id-differenzi kulturali li hemm bejn is-soċjetajiet tagħhom u tagħna. Aħna rridu ndunaw li din hija sfida li qed titlob Eh, għal koordinazzjoni u eh, mhux kompetizzjoni għal min ser juri l-iktar kumpassjoni. Sinjura Ashton, aħna għanna mm, nibdew nitħasbu bir-riżultati aħarin ta' din ir-revoluzzjoni. xtib ta' reġim ser joħorġu minn dan kollu fl-aħħar mill-aħħar dawn in-nies jridu jiddeċidu għalihom infusam. grazzi. Spoštovani, na koncu te revolucije, ki poteka na. Senjuri, fl-aħħar tar revoluzzjoni li saret fil-Kajr, nisser nies jiddeċidu fuq sistema politika. Probabilment ser ikun hemm xi nies li ser jgħidu li Mubarak kellu rwol pożittiv fis-sistema li huwa suppost zam stabilità fil-vant nofsani, iżda minix interessat f'dan l avvenimenti fit-Tunezija u fl-Eġittu Juru, kif l-Unjoni Ewropea ma kellix wol b'saħħtu hawnhekk. Aħna rridu nagħmlu riforma tal-politika tal-viċinat, rridu strateġija li tkun waħda aktar dinamika u li tippermettilna li aħna nsolvu l-kunflitt. mill-Belarus għal Nagorno Karabakh, etc. Aħna rridu strateġija għal pajjiżi eks sovjetiċi u tal-Kawkasus dawn ukoll eh, inaqdu fil-proċess ta' demokratizzazzjoni u aħna kollha nistgħu naraw dan. Sinjura Ashton, int għandek ħafna xogħol qudiemek tkun ambizzjuża u hekk tikseb l-appoġġ tagħna. Is-Sinjura Benerad Qattu. Grazzi, Signora President. Signora Ashton, wara li appoġġajt ir-razzjonijiet mal-Mediterran bġdida kontra il-fundamentalizmu iżlamiku, naħseb jista' jridu l-opportunità u nirkonoxxu dan il-fatt. L-Ewropa trid tiżviluppa u tagħmel rinnovazzjoni tal-politika eżistenti tagħha u l-mod ta' kif titratta il reġim awtoritarji tagħha trid titlob li dawn id dettaturi biex jifqu issa u jappoġġaw il-proċess ta' demokratizzazzjoni li ġew mażula min-nies. Ejjew, nisimgħu u nkunu modesti. Ejjew, nażlu sew bejn soċjetajiet sekulari u demokratizzazzjoni. Aħna nabżon kol nappoġġaw forzi demokratiċi billi nirranġaw l-appoġġ finanzjarju tagħna. Sur Mattia Sekjoġbok. Brigada, signora Signora Mattia. Grazzi. Dawn iż-żewġ pajjiżi bħal oħrajn fir-raġun juruna kif dawn l-aħħar snin il-mexxejja Ewropej kienu iktar moħħom fil-kummerċ milli fil-demokrazija. Jiena mħasba bis-sitwazzjoni preżenti fl-Eġittu u biċċaqli ukoll li kien hemm illum. Għadistant m'għadux nuru kalma iżda solidarjetà, solidarjetà ma' miljuni ta' ċittadini li jinsabu fil-kajr u fil-pajis kollu illi minħabba il-ġuħ, l-oppressjoni, l-qat ħarġu fit-toroq biex jipprotestaw wara li nfetħet it-triq għal-violenza issa irridu nejnu nappoġġaw lil dawk illi huma parti minn dawn ir-rawixti l kieku aħna segwejna l-pariri illi inataw aħna kieku il-Portugal stajna morna lura u m'għandniex id demokrazija li għandna llum. Pani Pani Grazie ħafna, Signora President Signora Ashton, is-servizzi tal-Unjoni Ewropea għandhom għad ta' esperti u analisti, esperti, u għal-sant dawn għandhom jamlu assessjar professjonali ta' situazzjoni fl-Eġittu u għandhom u koll jamlu rekomandazzjonijiet li l-ek fuq il-passi meħtieġa biex jgħinu l nies dawn il-pajjiżi u jihilsu mill-mexxejja politiċi mhux mixtieqa il-politika li aħna Eh, nalqu għajnejna lejn ċertu affarijiet f'dawn il-pajjiżi jeġelna eh, eh, niddubitaw kemm is-servizzi esterni u mhix qed jaħdmu tajjeb. Sinjura Ashton, Firgwar ta' situazzjonijiet eh, ta' Tunezija u tal-Eġittu, jekk aħna ma nirrispondux iktar, eh, ma nirrispondux lejn dawn is-sitwazzjonijiet, iċ-ċittadini tagħna ser jgħidu għal fedin nħallsu għal dawn l-esperti kollha fl-Unjoni Ewropea jekk huma mihomx kapaċi biex jagħtuk dan il-parir professjonali. Grazzi, Sur Molzer, grazzi President, Signora Ashton, l-ottimisti jaħsbu li l-avvenimenti fil-Tunezija u fl-Eġittu huma l-bidu ta' bidla fil-pajjiżi Arab kif rajna fl-1989 fil-pajjiżi ta' Ewropej tal-Vant. Aħna dejjem irridu nżommu ma' demokrazija u għana nkunu kontenti f'dan, iżda ma' nix ninsew li xikultant aħna rajna u li fil-fatt aħna konna qed nappoġġaw l-ar dittaturi f'dawn ir-reġuni. Ejja ma ninsewx dawn il-fatti, per eżempju Facebook u Twitter u ma tajbin ħafna biex tibda, revoluzzjoni, iżda eh, miħomx eh, eh, il-bazi, jew ma jistawx ikunu flok strutturi demokratiċi, dak li għanna namlu aħna fl-Europa u li namlu għacċar ċara li ser namlu kontribuzzjoni eh, ċara eh, li jnejnu nejnu biex nejnu l-dawn il-pajizi li jridu demokrazija sħiħa, dritt stat ta' dritt, etc. Grazzi, dini għala aħħar kedvijaj li stajt u issa naddi għal reprezentant u li l-baronessa Ashton biex tirrispondi id debattitu Grazzi. Madam President, thank you very much. Signora President, grazzi ħafna. Nix nibda nkun ħafna jimma naċċettax il-prinċipju illi l-Ewropa mxiet bil-mod, aħna konna tal-ewwel li għamilna stqallijiet kemm fuq il-Tunizija eh, kif ukoll fuq l-Eġittu bdejna nitkellmu bil fjannar u bdejna fl-Eġittu appuntu l-ġimgħa l-oħra. Aħna konna qabel kulħadd din mhux tiġrija dan din mhux kompetizzjoni iżda ma naċċettax din il-kritika u lanqas naċċetta li aħna aġixxejna bil-mod. Aħna tqajna mill-ewwel ma' nies fit-Tunezija u dawk fl-Eġittu b'delegazzjonijiet illi jiena nirringrazzjahom u nfaħħara mal dak li kellhom jifaċċaw dawn l-ħarġimat iżda anke bil-gvern u s-servizzi illi kellhom kuntatti diretti intom konxi wkoll ta' sitwazzjonijiet oħra illi iffaċċajna jien ma naċċettax li ma minnix biżejt li mxejna bil-mod jien naċċetta li hemm iktar xisir u dan ngħidulkom il għaliex intom tajtuni l-odda kollha neċessarja trattat ta' Lisbona le tajtuni riżorsi kollha probabbli le. Iżda nagħmlu dak kollu li nistgħu fil-kuntest illi għandna u fir-wol illi għandi. Jien ma nistax nammur nagħti l-opinjonijiet personali tiegħi, jien nitkellem għall-Unjoni Ewropea kollha. Nisma' lilkom, nisma' lill-Istati Membri, nisma' lill-Kummissjoni. Dan u rwol illi natali fit-Trattat ta' Lisbona. Dan u dak li ħanamel. Illa lix meta nitkellem lill-Ministru tal fajt Barranin Tunizin illi kien fil-fuġu tijaj dal ħodu għamil l-ewwel zjara tiegħu barra mit-Tunezija l-Unjoni Ewropea li xin stedintu il għaliex u jaf kemm aħna importanti mhux biss illum iżda l-ġimgħa d-dieħla x li ġej stena l-ġejja għax meta ninkellmu nkellmu fissem l-Ewropa kollha u jaf illi meta jien naf illi ħajkollu appoġġ ta' 27 pajjiż bla posta tal-Parlament, forsi bla post tal-Kommissjoni, dan ifisser xi ħaġa dan in-nies, dan ifisser li meta nitkellmu huwa messaġġ wieħed mhux neċessarjament palma nies leħen wieħed huwa l-istess messaġġ. Kemm jekk tajdu l-Kanċellier Ġermaniza, l-Prim Ministru tal-Renju Unit, il-Prim Ministru ta' pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea mis-27 kollha. Bekk ħajltaw il-Ministru ta' Affarijiet Barranin is-snejn u l-konklużjoni tagħhom il-konferenzi stampa fil-viċinat tagħna u lilien huma taqstant importanti għan-nies. U um dan nix ninsewha f'dak kollu li nagħmlu. Iva naqbel magħkom li nkunu ktar attivi U naqbel 100% irġgħu naraw il-politika ta' viċinat dan ili ngħidu għal tul ta' żmien irdu niżguraw. Ili għandna approċċ iktar divers, divers u illi naħdmu u nifmu xiridu nilħqu ma' dawn il-pajjiżi. Iva l-soċjetajiet ċivili, iva fuq iva l-demokrazija, iva għal kwestjonijiet tal-politika barranija wkoll dan qiegħda nipprova nagħmlu jak taraw ix-xogħol na nagħmlu dawn l-aħħar żmien taraw tema komuni ta' dak il-li ngħid il-bżonn li nkunu aktar attivi fil-viċinat tagħna, din għandha tkun l-ewwel prijorità tagħna. U din tkun aħjar iktar għalija u iktar marbuta mal-bżonnijiet tagħhom. Eżis membri, ma nistax noħu responsabilità għal dak li ġara qabel wasalt jien, iżda nieħu responsabilità il-nibdel dak li wriet fi strateġija għal ġejjieni, strateġija li intom tkunu gburin biha, ta' skemm jien nixtieq nkun gburija biha. Naraw kemm aħna kapaċi nieħdu responsabbiltà u nimxu l-qudiem, iżda jiena naf kemm situazzjoni diffiċli u kemm timxi malaj, timbidel malaj. Jien qabel ma dawk ukoll semmew illi demokrazija mhux mument iżda proċess, id-demokrazija tinbena tibni dawk l-organizzazzjonijiet li jistgħu jaħdmu man-nies sabiex tifhem id-drittijiet demokratiċi tagħhom, il-bżonnijiet tagħhom, tifhem x'għandhom bżonn, tibdel s-soċjetà. Jiena nemmen fit-trasformazzjoni, nemmen fil-bidla mhux għallum għal għada iżda għal medda twila u dak u dak li qiegħda toffri l-Unjoni Ewropea dak li nofru lill viċinat tagħna li sarhom sieħba tagħna lil membri tagħna. Ġibna bidla dejjema bidla għal ġenerazzjonijiet. Aħna għalhekk naħdmu, ma ħadmux għall medja aħna nixtiequ nagħmlu xi ħaġa, xi ħaġa lin-nies għal ħajjithom għal ħajjetu liedhom u lilien minn dan. U iva, jiena ma nsejtx il-kwistjonijiet kollha jiena qiegħda nsegwi l-Ġordan, għandi l-kuntatti tiegħi hemm, jiena għandi kuntatt ukoll mal-Iran, il-ġimgħa l-oħra ta' qabel kelli taħdidiet mal-Iranjani u intom tafu kemm naħdem dwar id-drittijiet tal-bniedem hemmhekk minħabba l-kwistjonijiet kollha li qajjimna jiena ma nsejx il-proċess ta' paċi fil-Vant Nofsani, kemm ma' Ġorġ Michel ukoll il-bieraħ. Għandna wkoll il-laqam il-kwartet fejn jien ħammexxi dan il-proċess ma lan Lanqas l-Albanija vera Savlajċek ħan kompli dialogu miegħu fil-fatt u ma ninsewx il punti l-oħra kollha anki dawk serġu imsemmija l-lum fil-dibattitu. Jien m'iniex responsabbli għal Tony Blair nitkellmu l-istess lingwa ġejjin mill-istess partit imma mhux se nkun responsabbli għal kliemu. Ħankun qed nirrappreżenta ħankun qed wkoll fuq il- konsil ta' sigurtà wkoll u ħanajdu ħana x'nistgħu noffru, x'tista' toffri l-Unjoni Ewropea għallum u għal-għada u qed tassew importanti li nġib is-sapport tagħkom biex nagħmel dan mhux b'mod minn taħt l-sien, nista' nagħmel dan bajta kbira iżda strateġija, pjan ċar. Jien ma ngħidx meta taqa ma' nisma ma ngħidx ejja u ejja nitkellmu paxxu quddiem il-kameras. Jien noħroġ bi pjan, x'nistgħu nofrulkom? Kemm nistgħu ntukom flu, xi trid tibdel, kem għandi flessibilità bħalissa, xirrit nikseb, kemm nista nikseb, intom x'għandkom bżonn mill-Unjoni Ewropea, l-Unjoni tal-Afrika, l-Istati Unita, jew imsiħba oħra. Kif nistgħu nibnu dan it-tip ta' pjan? Il-tqajt ukoll s affarijiet barranin tal-Yemen. Fond ta' svilup, dan ħanamluħ ma' pajjiżi oħra Arab. Ekk kif l-Ewropa għandha taħdem għalija u dan u dak li nagħmel jien kuljum fissimkom u ħanibqa' dan nagħmlu. Nittama illi nista' ngħaddi dan il-dibattitu lill kummissarju ieħor ukoll u nista' ngħidilkom dak li għamilna. Batna messaġġi il-forsi ta' sigurtà jridu jaħdmu sabiex inwaqfu it-kabir ta' din il-violenza jridu jkunu responsabbli u l-gvern tkun responsabbli sabiex l-armata tejn lin nies sabiex in-nies ikunu protetti. Aħna nafu li nismu mhux permessi jitlu fil-pjazza, dan m'għandux ikun. Qegħdin jippreparaw il-telefonata tiegħi u bekk nitlobkom tħalluni ma' Sur Sulejman fil-fatt. Qed nippreparaw roadmap ukoll mal-oppożizzjoni sabiex il għaliex l-Unjoni Ewropea qiegħda taħdem anke ma' nisoħra fil fir-reġjun il għaliex hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn il-mexxejja tkellmu mexxejja l-oħra ħafna ħafna kuntatti. Proċessi sħaħ bħalissa għandna laqa fil-uffiċċju tiegħi biex naraw x'nistgħu nagħmlu f'kwalunkwe każ Dan u dak li għamilt minn meta bdiet il-kriżi. Kuljum b'dak li ġara l-Belarus, l-Albanija, is-Sudan. Fejn rappreżentana u meċa task force. Dan u dak li nagħmlu nistgħu nagħmlu iktar iva. Nixtieq li hemm erba' bħali iva. Għan nemmen li l-odda li għandi huma tajbin, nemmen li ħana progress iva, nemmen jista' jsir iktar iva jien dak li ħanamel għalikom u illi namel dak li nemmel li l europa kienet maħluqa biex tamel in ed demokrazija fil-qabba ta' dak kolli nagħmlu u nappoġġaw nies ta' Tunezija u l-Eġittu llum. Grazzi. Thank you very much. I've received six motions for resolution to... Grazie, sit mozzanija ta' rezoluzzjoni l-lum, jela id-dibattitu maluq u ħanivvotaw għat-Tunezija għada fl-11 nofs u